Dear colleagues, welcome. Aziz kollegi, nil awkom nil komissarju Jurova, Fosna, u 50 sekundi sejra sejjer intiħ il-kelma. Pero qabel xejn, punt numru wieħed, adozzjoni tal-agenda. Narrafkom dwar il-tibdilit proposti. Punt disa' sejri namlu wara punt 12, punt 11 jiġi post-post, 18 jisir wara punt 21, 28 namlu wara punt 10, 27 wa post-post, punt 14 jiskadi. Mela, oġġezzjonijiet kontra dawn l-emendi għall-agenda m'għandniex oġġezzjonijiet u bekk din hija adottata. Punt numru 2 issa starijiet mill-President. Nfakkarkom illi għanna avvenimenti importanti u intom il-koll nistidna li jom. Sejkun hemm workshop dwar il ġejjini tal-Liġi Ewropea tal-Kumpaniji. Workshop li s-sir għada mill-10 nofs sa nofsija Mbagħad ikollna smieħ flimkien mad-delegazzjoni tal-Kumitat ta' Assoċjazzjoni Parlamentari bejn l-Unjoni Ewropea u l ukraina dwar mhm. ir-riforma tal-ġudikatura fl ukrajina Smieħ li se jsir għada mit ta' nofs sa' 6 nofs ta' war nofsinhar. Kummissarju Jurova wkoll se ta attendi? fost mistied noħra distinti. L-aħħar punt, workshop dwar standards komuni minimi għal proċedura ċivili fl-Unjoni Ewropea, it l-qoddim, Danna se jsir fil-15 ta' Ġunju mid-9 san nofsija. Mela, dawk kienu xi punti li xtaqna narfukom dwarhom issa l-approvazzjoni tal-minuti. Oġġezzjonijiet għal-minuti tal-minu tal-laqa tal-April, ġifiri 20 u 21 ta' April. Mannix oġġezzjonijiet u bekk dawn jiġu adottati. U allura niġu għal punt numru 4. Skambju ta' femiet mal-Kummissarju Ewropea, Signora Vera Jurova, mill nil-għawk fostna u nadilek il kema President, Honorable Members. Grazie ħafna, Signori, Onorevoli Membri, grazie. Iva, aħna sejrin nerġa' niltaqgħu għada wkoll meta nitkellmu dwar l-Ukrajna. Jiena nilqa' bis-serjetà kull opportunità biex niddiskuti files flimkien magħkom u anki sabiex niddiskutu l-pjanit tagħna ġejjini kif ukoll biex nisma' l femittakom dwar prioritajiet leġislattivi. Pek nibda bil-suċċessi tagħna l-adozzjoni ta' regolament ta' dokumenti pubbliċi u għal dan jiena nirringrazzjakom partikolarment is-Sinjura Delvo Iva. Dan huwa eżempju eċċellenti ta' kif nistgħu nwasslu benefiċċji konkreti din tagħna biex bekk jifrankaw flus ħin u niffaċilitaw il-moviment ħieles tagħhom fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiet ta' xogħol, edukazzjoni u raġunijiet familjari. Mbagħad għandna kooperazzjoni intejba għal dak li xaqsam konsekwenzi ta' proprjetà, kwistjonijiet matrimonjali u anki sħubijiet reġistrati. Jiena sfortunatament mhux se nkun preżenti fil-plenarja ta' 22 ta' Ġunju meta jkun hemm diskussjoni dwar dan ir-rapport. Bekk nirringrazzjakom partikolarment l-Sur Kavada talli tajtu il-konsens ta' kominar dawmin biex bekk il-Presidenza tal-Olanda tkun tista u kol tara li kunem l-appoċ tal-Konsil għal dan il-fajl. Dan sejjejn il-kopji internazzjonali kem jekkuma mizzewġa kem jekkuma fisħubijiet reġistrati biex huma jamministraw proprjetà ta'kom baktar ċertezza ġuridika għabbażi ta' regoli ċari. U issa għanna 18 il-stat membru illi għedin jipparteċipaw u għahna stati membri l-oħra sabiex jinaqdu f'dan l-istrument u dana u kol xaħġa illi sejjer jimbidela għal ġistar waqt sejkon 19 stat membru illi jiparċipaw. Issa, files pendenti, kena żewġ proposti tal-kontratti digitali, wieħed għal regoli ta' kontratti għal provvista ta' kontenut digitali. Umbat kena il-proposta dwar regoli ta' kontratti dwar il-beħ online ta' prodotti. Żewġ proposti ġew mfassla sabiex jaħdmu fl-imkien għaliex huma punti importanti ħafna biex tassew inwaslu s-suq uniku digitali. Lan huwa fuq żewġ binari, Bekk irridu noffru ċertezza legali għal kummerċanti u biex ukoll ikonna protezzjoni kif eh, għal klienti tagħna biex bekk ikonna proposti li huma meħtieġa biex nistimulaw il-kummerċ fuq l-internet u dan b'mod transkonfinali. Bekk jiena nappoġġa wkoll l-intenzjoni tagħkom li nipproċedu biż-żewġ proposti b'mod parallel u anki kellna l-proposta dwar il-kontenut digitali. Unek rajna progress tajjeb ħafna f'atmosfera kostruttiva l-aħħar. Il-konċett ta' armonizzazzjoni sħiħa irċeva poċ sħiħ. L-istess għal idejat innovativi għall inklużjoni tagħna ta' kontenut illi jingħata mhux biss għall flus iżda wkoll biħlas b'dejta. Il-Presidenza li mista Slovakja tixtieq tibni fuq dana kollu biex bekk navanzaw fuq iż-żewġ proposti fix-xhur li ġejjin. Jiena naqbel magħkom li l-armonizzazzjoni tal-liġi tal-kuntratti għandha tkun kwistjoni ta' rilevanza kemm għal beħ online kif ukoll offline u dana skont ix-xejrid tas-suq tad-distribuzzjoni ta' tip Channel. Il-Kummissjoni diġà indikat fil-komunikat illi aħna proponejna dwar l-onijiet tagħna biex naċċertaw illi jkun hemm koerenza fit-tipi kollha ta' beħ. Ir-riżultati intermedjarji għal fitness check illi huwa għaddej bħalissa huma aspetti rilevanti u bekk ikollna wkoll id-data addizzjonali f'dan il-kuntest u dawn huma mistennija fl-ulju jiena sejra naqsam ma'kom dawn ir-riżultati malajr kemm jista' jkun biex bekku ma jkunu l-bażi ta' deċiżjonijiet ulterjuri dwar l-ambitu tal-proposta dwar il-prodotti. U nappoġġa l-inizjattiva tal-Parlament dan ir-report. Issa, il-proposta pendenti dwar in-nisa fuq il-bordijiet. Dina u koll hija xi ħaġa li tibqa' prioritarja l-Kummissjoni hekk kif indikajna fil-programm ta' ħidma tagħna l-2016. Sa mill-ewwel darba li kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li fl-2010 twal tressaq leġislazzjoni bħal din, in-numru ta' nisa fuq il-bordijiet fl-Unjoni Ewropea kważi rdoppja minn 11% għal 21%. Iżda kif tafu dan kollu mhux biżejjed u jien għandi wkoll kuntatt mill-qrib mal-Istati Membri mod partikolari dawk li diġà adottaw leġislazzjoni nazzjonali iżda ma jixtuqux li jkollna miżuri Ewropej biex nispjegaw il-konformità tal-miżuri lokali tagħhom għal proposti tagħna bekk jiena se nagħmel l-almu tagħna biex tagħna jiġi adottat. Issa, il-files dwar liġi tal-kumpaniji jien biex nara li negozjati dwar il-SRD, id-direttiva ta' dritti tal-azzjonisti imbdew u din il-proposta hija ferm aktar importanti milli forsi jidher mal-ewwel daqatajn din hija kontribuzzjoni konkreta biex nikkorreġu il-viżjoni ta' żmien qasir tas-swieq tal-kapitali biex bekk id-diretturi l-azzjonisti jikkonsidraw il-konsekwenzi tagħhom tal-azzjonijiet li jieħdu. U allura bażi tal-progress tajjeb li kellna fuq livell tekniku dal wat nistaw nifanalizzaw negozjati fuq kwistjonijiet pendenti. Madana kollu neħtieġu rida tajba biex ninnegozjaw kollu fuq il-mertu tiegħu u dana lilin mill-proposta tal-Kummissjoni għal rapportaġġ pajjiż pajjiż jiena bekk nittama li jintom tiddeċidu dwar dwar dana kollu meta żommu f'moħħkom illi ċittadini tagħna jeħtieġu illi jkollna ambjent ta' investiment illi jkun b'saħħtu għal żmien twil. Umbat niġu għal Panama May Papers. Il-Kummissjoni tista' tilqa eh, determinazzjoni tal-Parlament dwar kwistjonijiet bħal dan e kif rajna mill-istabiliment tal-Kumitat ta' inkjesta. Issa nisħaq f'dan il-kuntest il-proposta ta' Single Member Company, l-SUP. Is-sub fil-fatt. il kolta maħna aħna nafu qed għal dan. Jena, minis se nippermetti li l-informazzjoni eh, tiġi u koll mistura għaliex dana se u koll taħt ir-reġim ta' zvelar għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni dwar l-istruttura interna, diretturi u kapital tkun xi ħaġa pubblika u disponibbli fir-reġistri tan-negozji u anki id-dokumenti ta' kontabilità għal kull fis-sena finanzjarja. Imbagħad ikollna informazzjoni fuq is-sidja ta' beneficjarji u dana matul il-proċess ta' reġistrazzjoni. Anki ir-regoli Ewropej għal kontra l ħasil tal-flus japplikaw għal-sub inkluż dawk dwar trasparenza tal-informazzjoni tas-sidja li ġi introdott mir-raba direttiva IML grazzi wkoll dan il-Parlament. Jiena lesta nappoġġa l-rapporter is-Sur De Grandes dwar il-passi li jmiss fir rigward tal-proposta. Is-servizzi tiegħi ma disponibbli sabiex ikonna diskussjonijiet u nispjegaw kif il-proposta evolviet deliberazzjonijiet mal-Kunsill biex bekk inqisu wkoll il-punti ta' tħassib dwar salvagwardji meħtieġa u dan f'każ ta' reġistrazzjoni online jew għal dak li għandu x'jaqsam relazzjonijiet ma' drittijiet tal-impjegati. Issa, grazzi naraw naqra l-inizjattivi illi għanna ippjanati. Qabel ma nifqu għal sajf, il-Kummissjoni se tipproponi reviżjoni għal raba direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus, din reviżjoni se tindirizza l-kwistjoni ta' finanzjament ta' terrorizmu u dana minħabba ir-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers, mod partikolari qegħdin naraw x'inhuma il-mezzi biex inżidu trasparenza tas-sidin tal-kumpaniji u l-fondi fiduċarji biex bekk niffaċilitaw niffaċilitaw l-intelligenza identifikazzjoni ta' flussi finanzjari. Iġimma d-dira se neproponu revizjoni ta' regolament Brussel 2A blan il-inċeraw un saħu regoli dwar responsabilta ta' ġenituri. Intom Bra-raġun tlabtu illi aħna nirrevedu dan l-istrument biex bekk ikun aktar effettiv u nindirizzaw id-djufijiet, b'mod partikolari fil-qasam tal-protezzjoni ta' tfal. Neħtieġu li jkollna żminijiet toqsra l-proċedura li tassew jaħdmu fl-aqwa interess tat-tifel jew tifla. Jiena nittama li l-Parlament se jindirizza din ir-reviżjoni importanti ta' Brussel 2A bħala priorità u nista' naqsam magħkom illi din ukoll se tkun ukoll xi ħaġa ta' priorità għal presidenza li jmiss. Aħna qegħdin inħejju wkoll inizjattiva leġislattiva dwar l-insolvenza li għandu jiġi adottat fil-ħarifa. L-Unjoni Ewropea trid tagħmel aktar dwar l-oqsa ta' insolvenza. Dan huwa espress mod ċar fil-proċess ta' semestru Ewropew kif ukoll fir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Is-sitwazzjoni attwali ta' dejn enormi ta' self mingħajr prestazzjoni u livell baxx ta' investimenti transkonfinali mhijiex ħaġa sodisfaċenti. Bekk irid ikollna kultura biex in-negozji viabli jkollhom ċans ieħor u biex bekk naraw illi jkollna flussi kapitali disponibbli hekk kif ikun ukoll meħtieġ biex nerġa' nagħtu ħajja lin-negozju u jkollna innovazzjoni nixtiequ. Se nibnu fuq l-inizjattiva ta' rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-2014 għal dak li ndu xaqsam approċ ġdid għal falliment tan-negozju negozju insolvenza. Irridu naħsbu wkoll dwar prinċipji minimi ewlenin tal-oqsfa ta' insolvenza fl-Istati membri. L-idea hawnhekk hija li jkollna regoli aħjar ta' ristrutturazzjoni ta' dejn u jkollna kupru aħjar ta' lassi. Din inizjattiva hija parti mill-Aġenda tal Ewropea biex nagħtu ħajja mill-ġdid l tkabbir ekonomiku fl-Ewropa billi ngħinu kumpanija u anki l kumpaniji żgħar u medji b'mod partikolari biex dawn jespandu u anki fuq livell transkonfinali. Se nevalwaw però flima forma għandna nindirizzaw il-kwistjoni ta' insolvenza tal-konsumaturi wkoll. Umbat għanna id-direzzjoni tal xogħol tagħna li qed tafas fuq l-inizjattiva għal liġi ta' kumpaniji għas-sena d-dieħla hekk kif ġie indikat mill-istrateġija tas-suq uniku. Aħna nixtiequ nindirizzaw kwistjonijiet matul iċ-ċiklu ta' ħajja tal-kumpaniji. Nixtiequ wkoll niffaċilitaw operazzjonijiet transkonfinali, pereżempju għal dak li għandu x'aqsam il-fużjonijiet u d-diviżjonijiet. Nixtiequ wkoll analizzaw mezzi kif nimmodernizzaw liġi tal-kumpaniji, nisimplifikaw il-proċeduri, naqtaw l-ispejjeż niffaċilitaw l-interazzjoni bejn kumpaniji u anki l-azzjonisti tagħhom flimkien mal-awtoritajiet pubbliċi u ċittadini b'mod ġenerali. Ippermettu li jekk joġobkom nieħu l-opportunità li ngħid xi ħaġa dwar id-dimensjoni esterna tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar ġustizzja. Jiena wkoll qed nistenna bil l-avveniment speċjali, avveniment pubbliku dwar l ukrajina aktar il-qoddim, speċjalment fid-dawl ta' sviluppi pozittivi reċenti. Fit-tini ta' ġunju, l-emendi kostituzzjonali tal-ġudikatura ġew adottati u dan huwa pass essenzjali sabiex il-ġudikatura u kol timxi skont standards Ewropej biex bekk naċċertaw l-indipendenza tagħha minn influenza politika. Issa neħtieġu naraw riżultati mod konkret biex bekk l-Ukrajina tkun f'konformità mal-kondizjonalità biex bekk ikolla u koll l-assistenza tal-Unjoni Ewropea f'termini makrofinanzjarju biex bekk ikun hemm ukoll implementazzjoni ta' riformi rilevanti brabta ma' ftejn ta' assoċjazzjoni. Fuq kollox, lan għandu jkun illi ċittadini Ukrajni ikollhom fiduċa sħiħa fis-sistemi ġudizzjarji tagħhom u jiena nixtieq li aħna nikkontribwixxu għall-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi. Imbagħad svilupp importanti ieħor fl-istituzzjonijiet esterni tagħna huwa eh, dialogu ta' affarijiet legali bejn l-Unjoni Ewropea u ċina li sejra n-nidi f'Beijing il-ġimgħa d Deċiżjoni li jkollna dialogu ġdid eh, tieħdet fl-2015 fl-aħħar summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċina l-għana hawnhekk huwa li ż-żewġ naħat jifmu aħjar is-sistemi rispettivi tagħhom legali u jkollna aktar informazzjoni dwar din is-sistema legali ta' ċina tkun xi ħaġa ta' benefiċċju għall kumpaniji Ewropej li jagħmlu negozju fiċ-Ċina. Aħna din is-sena se nifokaw fuq il-e-commerce u anki fuq il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Biex nikkonkludi, jiena nilqa il suġġerimenti tagħkom dwar suġġetti li tixtiequ li aħna nkopru fil-laqat fil-ġejjieni u jiena nieħu pjaċir naħdem ma'kom mill-qrib biex niżviluppaw kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna. Grazie l-Signora Commissario. U issa bil-permess tiegħek jiena eh, sendu lejn il-membri għan istoqsijiet tagħhom. Għandi sitt talbiet bekk nippruvaw nisimgħu mill-koll u bat wara nisimgħu it-tweġibiet tiegħek. Xtaqt ngħidilkom illi izmin żmien huwa kontrina. Aħna kellna f'moħħna li nifqu fil ħamsan fil-24 però forsi musajmna nexxilna Madana kollu nitlobkom illi tamlu mistoqsijiet fil-qosor biss. Signora Redek, joġoba, tibda. Grazzi, President, grazzi ħafna wkoll il-Kummissarju għal din l-ispjegazzjoni. Inti għafrejt proposta illi nisqu soġġetti li nixtiequ li nkopru fil-ġejjieni. Kif forsi taf, il-President Juncker diġa għarrafna xi xhur ilu u għal dal-aħħar ukoll riċentament f'intervista ma' Le Monde li u koll favur leġislazzjoni tat tip whistleblower u fil-fatt il-Parlament ġa talab il-Kummissjoni fir-rapport tagħha illi tressa proposta sa' Ġunju u wissa qegħdin f'Ġunju nixtieq allura nkun naf x'inhuma l-pjanijiet tal-Kummissjoni dan ir-rigward u jekk aħna prezentajna abbozz ta' direttiva għal din il-protezzjoni għal whistleblowers eh, din hija xaġa fil-fatta minna f'Mejju bekk għam diversi gruppi li huma lesti jaħdmu fuq dan is-suġġett u allura għandkom xi tip ta' kalendarju f'moħħkom dwar kif eh, intom sejrin u kol tindirizzaw dan is suġġett għalix dan huwa element importanti ħafna biex u wkoll għall-iskandlu tal-Panama Papers mhux biss il-kwistjoni sostantivi ta' test iżda wkoll il-protezzjoni tal-whistleblowers. Grazzi. Signora Hautala. Grazzi ħafna Iva, grazzi l-Kummissarju Naħseb hekk għandna ħarsa ġenerali tajba ħafna minn ħatijak tliet punti l-ewwel. Inti eh, notajt illi l-erba u l-ħamis li għaddew il-Parlament iddiskuta u adotta riżoluzzjoni fejn kellna wkoll proposta memuża għal amministrazzjoni trasparenti u miftuħa għall-Unjoni Ewropea. U naħseb nista' nitkellem fisem il-Kumitat kollu iżda wkoll il-maġġoranza tal-Parlament illi kienu wkoll kienu wkoll iddiżappuntat mir reazzjoni negattiva eh, tal-Kummissjoni u tal-Viċi Viċi President Katajn għaliex forsi l-iskuża hawnhekk kienet illi l-Kummissjoni diġà għamlet ħafna fir-rigward tal-governanza tajba u semma wkoll illi il-Kommissjoni ma taqbilx illi irrid tkunna sitwazzjoni waħda għal kulħadd. Għalli kik għana sen saqsu xaħġa illi ħat kodifika elementi illi mumiex fil-kategorija ta' prinċipi fundamentali ta' governanza tajba. U għallura mis soqsijati tiegħi din inti pala kummissarju tal-ġustizja Kun lesta illi tipromuovi dan l-abbozz ta' regolament u taħdem fuq mal-viċi President Timmermans u Georgieva illi u kol għandhom rol emmek unbat it-tini. Inti semmejtu kol zewċ proposti għal kontratti online u jinnan nħu pjaċir nara li inti semmejt illi tixtiq tara illi xol isiru kol mod parallel. Mela, xinajdu kol dwar il-rifit tal-Kommissjoni dwar il-proposta tal-prodotti tangibli? ma rridux u kol indewmu l-affarijiet hawnhekk u nkaxkru saqajna. U tillet punt, nirgrazzjak ħafna għall-involviment ta' ta' tiegħek għall-kooperazzjoni mal-Parlament dwar l-għajnuna għal pajjiżi eh, ta' assoċjazzjoni dwar l-implementazzjoni diffiċli ta' riformi ġudizzjari u Bekk nittamaw li konna diskussjoni interessanti ħafna għada bil parteċipazzjoni u kol tijak u kol fost nistitna uħra. Grazzi. Is-sur Koferati. Grazzi, President. Signora Kommissarju, inti semmejt revizjoni u revizjoni ta' direttiva tal-insolvenza. U fid diskussjoni ta' qabel aħna konna semmejna u tlabna li l-ħaddiema indipendenti ta' dawn il-kumpaniji ikollhom kondizzjoni partikolari, ġifiri illi dawn koll jimxu skont dawk li jieħdu refużjonijiet u allura għandna però biss referenza illi fil-premessi jirreferi l-problema għal situazzjoni fejn id-direttiva tiġi ta' mill-ġdid. Issa wasalna dan il-punt u allura xtaqt nitolbok tajdinna jekk. Il-tema tal-kondizjonijiet ta' dawn il-ħaddima ux se tiġi indirizzata ek kif inti semmejt eh, fil-premessa illi għadni kif fakkartek dwara. Grazzi. Uh, Mr. Uh, Foss. Mr. Foss. Grazzi ħafna. Jina u koll nishtiq nirringrazzjak ħafna ta' dik il-prezentazzjoni li tajtna fuq il-proposti l-ewwel net għaxri ta' prodotti tangibli hawnhekk qed noqogħdu attenti illi ma jkollniex wisq affarijiet differenti proposta fuq prodotti digitali, mbagħad proposta fuq il-beħ distanza, mbagħad direttiva fuq il-prodotti ta' konsumaturi. Aħna qed ikollna diġà nifukaw fuq tliet oqsma differenti u nippruvaw naċċertaw illi kollox qed jaħdem kif suppostu legalment apparti ġifiri l-analiżi tal-liġi kontrattwali. Għalek naħseb li għanna nsegwu mill-qrib l iżviluppi Għax hawnhekk biss qegħdin nittrattaw il- B2C u mhux B2B u dan jkompli jiframmenta l-ħidma tagħna aħna ma rridux illi ikonna kollox iktar dejjem iktar komplikat. U jiena u koll għat nibza illi dak li għedin namlu għawnek muwiex ħajkollu l-maġġoranza tkun ħagġa tajba kiku jkollna ideja konċettwali iktar wiesa. Unkunu nistaw u koll navvanzaw fuq dak l-oqsma fejn iktar faċli namlu progress u ijan nħallu ħal aktar il-qoddim fejn forsi jirnexxinna niksbu maġġoranza. Naħseb li għanna bżon xi tip ta' eh, liġi tal-kumpanija li nistaw nofru bħala leġislaturi aħna u l-SUP għanda tiġi ikkonsidrata iżjed sabiex inkunu ċerti aħna li tassew għanna bażi wiesa u approċ eh, konċettwali sabiex inkunu nistaw nindirizzaw in-nuqqasijiet li jkun għad baqa. Jekk jirnexxielna nanticipaw il-problemi nkunu nistgħu naħsbu għalihom. Intom tkellimt ukoll li l-kumpaniji jridu jkunu aktar lesti ehm, għal-dinja digitali, għazmin żmien digitali. Aħna nisimmaw ħafna fuq l-internet illum il-ġurnata u proċessi automatizzati li ħajkun aktar qoddim frigwa tal-beħ bl-internet. Issa, l-affarijiet donnom ħajbdew iżiru b'mod awtomatiku mhux wieħed joqgħod jaċċetta illi dak li jkun jaqbel biex jidħol f'kuntratt. Allura f'termini ta' liġi ta' kuntratt Dawna it-tip ta' um, relazzjonijiet kontrattwali bejn magni kif ħajaħdmu. Ridu naħsbu kol dwar id-drittijiet tal-ownership għad-data. Jiena mandiġ evidenza legali għal dan kollu, però wis nibza, wis inħoss li jekk nibdew. Inħarsu lejn il-drittijiet tal-proprjetà tad-data u nanalizzaw eżattament x'qed jiġri ma jiġrix, ħajkonna nidħlu f'ħafna dettall. Rridu naraw ukoll kif dawn ir-regoli ta' ownership tad-data ħajaħdmu fuq ehm, modelli ġodda ta' negozju. Aħna nafu kif l-affarijiet jaħdmu s-sistema magħluqa ma ġala darba s-sistema mbagħad tinfetaħ id-drittijiet ta' um, ownership ta' sieda naħseb li jkunu ħafna aktar komplikati. U ħajkonna bżonn ta' leġiżlazzjoni ġdida apposta sabiex tindirizza dawn l-affarijiet. U jkollna bżonn indirizzawhom dawn qabel. Ma l-affarijiet tant jikbru illi jaħarbunna minn idejna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Regner, grazzi kummissarju tal-prezentazzjoni eh, interessanti ferm tiegħek dwar l-insolvenzi. Intom qegħdin tqisu wkoll l-insolvenzi privati hemm ħafna mistoqsijiet relatati hawnhekk rajna nies li tilfu djarhom speċjalment fi Spanja. Il-Kummissjoni taħseb ukoll dwar dan l-aspett it-tininet in-nisa fuq il-bordijiet. Inti semmejt li tlajna meħdax għal-21 fil-mija ġifir għadin naraw zida tal-rappresentanza tal-mara fuq il-bordijiet imma għadin naraw li instabu kol soluzzjoniet vinkolanti fuq l livell nazzjonali naf li għadin nġildu għall-istess mira, imma dan kollu xifisser f'termini ta' attività il-Kommissjoni meta tgħidilna li din għadha priorita. Imbagħad Brussel 2A. Intom qegħdin tikkunsidraw ukoll il-standards minimi għall-udjenzi li jinvolvu it-tfal xi ħaġa għat-tfal matul il-proċedimenti ċivili kollha għax naħseb li hemm ħafna differenzi bħal pereżempju fuq sma oħra bħal pereżempju il-bżonn ta' definizzjoni ċara sa' residenza abitwali. Mbagħad is-single member company inti fil-preżentazzjoni tiegħek semmejt il għat li qed tappoġġa il-kumitat u id-dikjerazzjoni għat li mista tkun edha eh, toskura trasparenza. U semmejt ukoll il-business registers issa intom tafu illi f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea huma aġġornati regolarment u obbligatorji imma f'pajjiżi oħra le u qatt m'għandniex interkonnessjoni bej dawn ir-reġistri għandna anzi standards kompletament differenti dawn is-single member companies ma jistgħux sissa jiġu ġustifikati. U inti fl-isfond ta' dan kollu anke fġiħet trasparenza tista' tieħu responsabilta li tirtiraw il-proposta tagħkom pereżempju u li tikkunsidraw forsi ukoll il-14th Company Directive. Sur Gustaf. Grazzi, President, grazzi wkoll Kummissarju tal-prezentazzjoni. Tlet punti minna ħatijaj L-ewwel tnejn huma ta' natura legali dwar e, trattat sita. Dan it-trattat jindirizza l-arbitraġġ u rati tal arbitraġġ u huma qegħdin hemmhekk sabiex iħarsu lill-investituri. Din hija xi ħaġa li l Ġermaniżi kif ukoll dawk Ewropej analizzaw huma qalu li dawn il-qrati jiksru il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jider li qisu hemm kostituzzjoni parallela. U jrid ikun hemm allura qorti kostituzzjonali ġdida li titwaqqaf għalek hemm tħassib kbir u serju dwar jekk dan huwiex kompatibbli ma' l-istat ta' dritt. U l-Assoċjazzjoni ta' mħalfin tal-Unjoni Ewropea kienet qed tikkritika il ħaġa. Imbagħad sita dina hija meqjusa bħala Trattat Ewropew fejn il-parlamenti nazzjonali ma umiex involuti. Inti taqbel ma dan? Imbagħad it-tielet punt. Id-direttiva tas-sigriti kummerċjali li aħna votajna fuqha hawnhekk propju fil-Parlament xi ġimatilu fer Serġo Kofferati tkellem dwar il-protezzjoni speċjali għal whistleblowers. Issa intom tistgħu tieħu forsi inizjattiva sabiex ikun hemm iktar protezzjoni propju għal whistleblowers għax naħseb li dak li għandna dak li tuna anzi il-whistleblowers huwa essenzjali, speċjalment dak għandu x'jaqsam mal-evażjoni tat-taxxa u jekk toħorġu b'xi tip ta' inizjattiva sabiex inħarsuhom, naħseb li din tkun ħaġa tajba ferm għax huma importantissimi għad-demokrazja fl-Ewropa. Eh, Madam la Signora Kommissarju, jena nixtieq insaqsik fuq il-rapport fuq l-adulti vulnerabbli na responsabbli għalih dan huwa suġġett importanti ħafna u li huwa konformi mal-filosofija tal-Ewropa. Fil-fatt aħna permezzija u rridu nħarsu dawk li huma l-iktar fraġli fostna u illi nħalluhom jivvjaġġaw mod ħieles madwar l-Unjoni Ewropea. Kommissjoni ma kienieċ daqshekk favur dan ir-rapport. Il-rappreżentanta tal-Kommissjoni għaltinna illi hemm xi dubji minħabba illi ma tantx hemm każijiet eh, ta' persuni konċernati mid protezzjoni mort u dim il-orti tal-lil biex niltaqa mal l-imħallef rilevanti u għalli li jem madwar elf eh, kas ta' adulti vulnerabli transkonfinali. U eh, em, eh, dan huwa suġġett uman il-finanzi interessanti mal persuni u koll jina nishti verament il-Kommissjoni eh, tkun ftit iktar eh, pozittiva fil rigward ta' dan il-rapport. Grazzi. Thank you very much for, for your questions and topics for... for... Grazzi ħafna tal-li semmejtu dawn is-suġġetti kollha d-diskussjoni tagħna. L-ewwel il-mistoqsija tal-whistleblowers Jina nifhem li dan huwa suġġett importanti kemm għal juri u kemm għalina, imma aħna qegħdin niddiskutu fil-Kummissjoni din il-problema anke mill-perspettiva tal-kompetenzi għaliex din hija kwistjoni orizzontali u tkopri tista' tgħid kważi setturi kollha. Jiena għaddejja b'diskussjonijiet intensivi ħafna mal-kollega tiegħi Avramopoulos għaliex hu għalli ehm, u stidinni nipparteċipa iżjed fl-aġenda ta' kontra il-korruzzjoni. U naħseb li fil-fadda suġġett hemmhekk jaqa taħdan jaqa jiena m'għandi wkoll nħossib l-aspett legali u għalhekk idu naħdmu flimkien u naraw kif nistgħu navvanzaw. Għalhekk nipproponi illi ikkun hemm din it-talba min-naħa tagħkom għal rapport konsolidat u illi niddiskutu dan kollu fil-laqa li tagħna fejn il-taqaw jiena mal-Kumitat Juri ma nafx eżattament meta dan ħajkun. U bekk niddiskutu anke ma'kom u jiena nkun l-ħaq tkellimt mat-tim tagħna wkoll. Issa fuq amministrazzjoni effettiva u miftuħa, ma nafx nistaw namlu eżattament minħabba propju kustjoni ta' kompetenzi għax din hija kompetenza maqsuma mal-istati membri. Jien kieku favur illi ikkolla set wieħed ta' prinċipji applikabbli kullum kien fl-Unjoni Ewropea. U jiena tassew għal-qalbi tas suġġetta ta' xina u kolla d-dejt mill-fazijiet kolla f'pajjiżi mill-dak municipali kollox u għalak nħoss li personalment jina adattata ħafna biex nindirizza di kwestjoni. Mbagħad jiġu naraw x'nistgħu nagħmlu forsi fil-qasam leġislattiv jew jekk nużawx miżuri ta' tip ieħor. Hemm ħafna flejjes li li lill-istati membri għandna pereżempju l-Fond Soċjali Ewropew għall amministrazzjoni aħjar, naħseb illi di tkun xaħat li tista' tagħmilha aktar ċara li l-istati membri jaraw kif l-aħjar jużaw il-fondi Ewropej. jekk ikollna nużaw mezzi oħra, l-affarijiet ħajħdu iktar żmien, ġifieri rridu nħarsu lejha mill-enti ta' finanzjamenti ta' proġetti pereżempju anki programmi oħrajn imissa nara jekk jista' ikun hemm xi inizjattivi leġislattivi. Dwar il-kuntratti diġitali. Iva, aħna għamilni ċara mal-Kunsill li dawn iż-żewġ proposti jridu bħala pakkett. Iżda, hemm u kol pozizjonijiet differenti. Għandak il-proposta tal-kontenut digitali illi forsi hija tattira aktar attitudni pozittiva għaliex hemm bizzew stati membri sissa li għandhom leġiżlazzjoni ta' dan it-tip fl-Unjoni Ewropea, Renju Unitu u l-Olanda. U minħabba li issa qegħdin nibnu is-suq eh, uniku digitali u l-kontenut digitali huwa it-tip ta' komodità li tinxtara u tinbih b'ma transkonfinali u koll l-ura jagħmel sens u loġiku li l-Kummissjoni ħarġib din id-direttiva u li għanda appoġġ qawwi minnaħa tal-Istati Membri għax tiffoka fuq ir-regoli kontrattwali kif ukoll rimedji għal dawk li jixtru xi prodott difettus. Għal prodotti tangibli, mill-banda l-oħra tiġa teżisti ħafna leġiżlazzjoni illi jitrattaw il-beħ eh, b'distanza kif ukoll beħ offline. Huwa diżem fil-mija tal-valur kummerċjali. Ġifiri, ovvija li l-Kummissjoni tixtieq ukoll tarmonizza il-kondizjonijiet u regoli għaxxiri eh, online tal-prodotti tangibli kien hemm insemma wkoll dwar regoli speċifiċi għal beħ online biss. U dan joħodni issa l-kustjoni tal-fitness check. Ma nafx minn saqsja dwar il ħaġa nsejt il-Sinjura Hawtala, l-Onorevoli Hawtala. Aħna meta konna għadin nħejju id-direttiva għal kontratti digitali għal prodotti tangibli kellna żewġ għażliet qudiemna mela stanna jowna narmonizzaw ukoll offline. U l-kollegi illi għandhom memorja istituzzjonali wissewni illi kienem bosta tentattivi fl li sabiex dawn ir-regoli jiġu armonizzati u minħabba l-fatti li aħna qegħdin inħejju din id-direttiva taħt il-kappa tal-istrateġija tas-suq uniku diġitali jiena rrid nħorġu wkoll b'dawn ir-regoli għal beħ online u ikun hemm imbagħad fitness check fejn naraw x'inhuma l-kondizzjonijiet għal beħ offline bil-possibilità li jiġu armonizzati r regoli wkoll dan il-qasam. aħna l-ewwel data ħankunu nistgħu narawha fl-ulju. Issa, dana kollu jaqa' taħt il leġizlazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumatur u għadin nittestjaw sid direttivi differenti fil-qasam tal-B2C business to consumer għadin naraw u koll prassi kommerċjali inġusti, garanziji, kondizjoni ta' beħ, u uh, direttivi oħrajn. Apparti wkoll direttivi ġewwa adattat il-sena uh, li għaddiet u għaddin issu da kollu dejjem mill-perspettiva tal-era digitali aħna rridu li naħilsu mill-affert li mhumiex ċari li huma skaduti u nifukaw fuq il possibilta li narmonizzaw ir-regoli għal beħ offline. Issa din hija ħaġa li nagħmilta ċara mar-rapporter tal-kontratti digitali għal prodotti tanġibli l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu u ħankun qed inkellmu iżjed u ma ħankunu qegħdin naħbu l-ebda informazzjoni illi ħad toħroġ minn dan il-fitness check. Minnaħa tiegħi dina kienet xi ħaġa pjuttost riskjuża kont qed nissogra jien għax ma rridx laqas li nimmina l-proċess Eh, digital, tal-kontenut digitali fuq il-prodotti tal-ġibli, imma eh, importanti li naħdmu wkoll fuq l-organizzazzjoni offline, issa l-aħħar kumment l-offline, l-online, aħna jdu nieħdu konsiderazzjoni il-fatt li hawnhekk qegħdin naparaw fil- taħt il-kappa tal-politika tal-konsumatur u xogħolna huwa illi nħarsu il-parti vulnerabbli u dawk li jixtru online huma aktar vulnerabli minn dawk li jmorru fil-ħanut u jaraw bajnijom u jmissu bidejhom il-prodotti li ħaj jishtru jistgħu jippruvaw hemmhekk u kollox. Għalhekk aħna ridna illi regoli għal prodotti online nuħarġu għam qabel anki dejjem nżommu f'moħħna din il-kwistjoni. Jiena konxja tal-fatt illi qegħdin dejjem nejxu f'dinja fejn l-online u l-offline għedin jitħaltu u għandek ħwienet online li joffru kol servizzi offline, etc. Ir-riżultati ta' dan il-fitness check inkun nista' ngħidulkom dwaru aktar qudiem fl-ulju ħajkonna l-ewwel żewġ direttivi u mbagħad lejn l-aħħar tas-sena ħajkonna l-erba' l-oħra u jiena xtaqt nikonsidra possibilità li nissimplifikaw din il-leġislazzjoni u forsi minn flok direttivi ikollna biss waħda jew tnejn illi ikopru il-lat tal-konsumatur. Imissa mbagħad naraw insomma kif ħa naħdmu Id-dimensjoni esterna, grazzi tal-ringrazzjatuni tal-effokajt fuq dan. Iva, jina u kol xtaqt nifoka iżjed fuq l-Ukrajna u l-Balkani għaliex dinija ħaġa essenzjali għall-Ewropa u s-sistema ġudizzjarja tagħha. Fil-kas tal-Balkani tal-Ponent, per eżempju, għanna il-pajjiżi eh, kandidati u dana eh, il-xol ta' sistema ġudizzjarja u l izvilup ta' sistema ġudizzjar tal pajjiżi huwa partikolarment importanti anki għal fl-Ukrajina jiena kont hemmhekk riċentement u ħanerġa' mmur dal-waqt għaliex importanti li niġġieldu l-korruzzjoni fl-Ukrajna u ngħinuhom ukoll sabiex jirriformaw bl-aħjar mod possibbli il-ġudikatura u l-persekuzzjoni. Din hija ħaġa importantissima u jiena tassew namira lil dawk li qegħdin jippruvaw jsejbu l-affarijiet hemmhekk. Għaliex tassew qegħdin jaħdmu f'ċirkustanzi diffiċli ferm. Bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tala il-proġett twil tagħha biex tgħin lill-Ukrajna f'dawn l-oqsma politiċi u miżuri li qed jieħu l-pajjiż u Fil-kas li nkomplu bi proġett ġdid xi uh, fondi xi um, esperti li jinsbatu f'dak il pajjiż jiena bla dubju ħaniġi għalikom għall-ispirazzjoni. Dwar l-insolvenza kien hemm ħafna mistoqsijiet. Issa ħna qegħdin nifukaw li żjed fuq l-insolvenza Eh, tal-kumpaniji fl-2014 ħriġna rakkomandazzjonijiet illi jitolbu lill istati membri sabiex jibdlu il-kultura ta' insolvenza u jagħtu ċans ieħor li l-intraprenditori onesti ma jistigmatizzawhomx jgħinuhom sabiex joħorġu mill-problemi finanzjarji tagħhom anki permezz ta' ristrutturazzjoni bikrija, ġifiri meta l-kumpanija tibda kollha ħjel li ġeja kriżi fuqa jibdew jittieħdu miżuri anke bbażati fuq il-leġiżlazzjoni u l-approċċ tal-Istat membru. Għall-informazzjoni tagħkom għandna 600 kumpanija kull jum f'din is-sitwazzjoni. U għana fl-Europa tajbin ħafna ninqalaw għall-istigmatizzazzjoni tal-falliment u ġifiri tistaw taċċertaw ruħkom illi daw in-nies illi jispiċċaw din is-sitwazzjoni ma tantxirna xilhom jerġgħu lura fuq saqajhom. Lan tagħna huwa li ngħinu lil dawk fi problemi finanzjarji sabiex jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Aħna qegħdin naħdmu hawnhekk taħt il-kappa tal-istrateġija tal-Unjoni tal-Suq Kapitali, waħda mill-inizjattivi kbar tal Kommissjoni u qed nifoka attwalment biss allura fuq l-insolvenza tal-kumpaniji imma qegħdin ukoll inqisu l-possibilità illi nibdew inqisu wkoll l-insolvenza privata jidhir li dina kienet mistoqsija ta' Sinjura Breckner u Sur Kofferati. aħna qegħdin naraw u koll jekk fil-każ ta' insolvenza privata ikun xem xi tip ta' proposta leġislattiva minix ċerta però jekk għandu xikun hekk jiena personalment nippreferi li ninvestu faktar għarfien aktar tarif ta' riski finanzjarji li jkunu qed jidħlu fihom in-nies meta jieħdu loans per eżempju. Qed nagħmlu kampanji pjuttost kbar f'ċertu stati membri f'dan ir-rigward. Ħankunu qegħdin però anki inqisu iktar din il-kwistjoni tal-insolvenza privata. Jiena li nista' ngħidilkom huwa li din hija problema ta' kulħadd u kullum kien m'hemm stat membru wieħed illi mhuwiex u koll ibbati minn min dawn it-tip ta' problemi. Mhux mill-qut. Issa l-insolvenza tal-kumpaniji aħna ħanoħorġu bl-inizjattiva ta' natura leġislattiva lejn l-aħħar ta' din is-sena. Is-survas. Survas ikolli nammetti illi ma tantx għawajt li qalbi il-diskussjoni ta' dejjem digitalizzazzjoni, tendenzi ġodda. Ma tantx naqbel ma' viżjoni tija kiena, imma aħna min-naħa tagħna ċerti li irridu namlu da kollu li nistaw sabiex il-kumpaniji jkunu aktar um, ma mamra sabiex jiffaċċaw id-dinja digitali. U li kun strumenti aktar konkreti għal dawn il-kumpaniji sabiex jgħinuhom. U dejjem sabiex ikollna Ewropa aktar um, libera u msejsa fuq il-libertà tal-moviment. Aħna ovvjament nilqaw kwalunkwe proposta konkreta dwar x'nistgħu nagħmlu dwar il- dinja digitali u il-liġi kontratwali issa fuq l-SUP u jekk dina teħtieġ jew jixir ilix kuntest aktar wiesa' Aħna, le, ħan ħanirtiraw l-SUP. Aħna, ħanamlu dak kollu li nistaw sabiex nuru kem ta' sew memx riskju għall sup sabiex intaffu dubju kollha li għatem f'dan ir-rigward. Aħna qed naħdmu mal-istati membri anki sabiex jiddaħlu aktar salvagwardji, anki sabiex l-SUP ma tkunx abbużata minn nies dizonesti iżda le għalissa ma nixefsi fil nirtirawa. Fl-istess waqt kifat nixtieq illi il-liġi ta' kumpanija u digitalizzazzjoni nużawhom sabiex naħdmu aktar favur il-kumpaniji fl-aħħar nofsa din is-sena. Issa liġi ċivili. Tafu li meta niddiskutu xi ħaġa fil-qasam ta' liġi ċivili l-istati membri kollha jwafqu idnejhom. Issa aħna min-naħa tagħna rridu naċċertaw li dan kollu ma jkunx qed joħloq xi tip ta' suspett li aħna ħanamlu xi ħaġa ta' xi tip ta' kodiċi ċivili Ewropea mhux is salwaqt għal dan it-tip. In-nisa fuq il-boards. Kull sena naraw żviluppi aħjar, però l-affarijiet ma tantx jaġlu. Aħna kellna mira tal-40% tal-nisa fuq il-boards supervizorji Imma fil-Kunsill ma nistax navanza għax l-Istati membri li tiġa għandhom il-liġi bħal Ġermanja u l-Svezja u oħrajn ma jridux jenuna wisq sabiex nadottaw leġiżlazzjoni Ewropea l-argument tiegħi u dejjem l-istess wieħed jekk jaġobkom. La intom tant tajbin f'din il-ħaġa enuna Enumna nejnu l-ħattijħor ħalli kunu tajbin u kollu ma ħalli kunu tajbin daqskom. Imma le, ma nistawx nimxu l-qoddim. Għanna bissat membru wieħed kbir u tnejn zar sabiex nelbu il-minoranza li għedha timblokka. Ġifiet se timmaġinaw minnu ma daw jiena semmejt tnejn minn tlieta. Imma aħna mhux għadden nistennew biss progress fuq din il-proposta leġislattiva. Jiena għadha f'kuntatt intensiv anke mal-kumpaniji infushom. U jkolli ngħid li il-kumpaniji ituni risposta pjuttost tajba speċjalment dawk li huma mexxejja minn Amerikani kolli ngħid. Huma għandhom strateġiji interni li jattiraw u jistidnu lin nies mhux biss għal board supervizori ma kidawk manageriali. Għalix? Uma għandhom evidenza illi dan kollu jwassal għal ħafna vantaġġi. Il-fatt li il-kumpaniji kunu meċxija minn diversità minn nisar ġil, zazah u anzjani. Nasab li dak kollox. Mela biex nikkonkludi, inwiet illi dawk il-mistoqsijiet illi għadni ma weġibċ u weġibamkom bil-miktub fuq l-adulti vulnerabli specialment għaliex aħna maqtajniex qalbna, maħniex ta' naqtaw qalbna. Għat nikonsultaw l-istati membri li għadhom ma' inaqdux mal-konvenzjoni tal-ajja għal l-adulti vulnerabli sabiex jiffirmawhom u ħankun għadin it-traduċu fil-lingwi kollha Ewropej sabiex kulħadd ikun jista' jifhimha. Palissa naħseb li problema hija waħda ta' komunikazzjoni ma' kummissjoni determinata li tejn imma ħankunu qegħdin iwiġbukom tinkwetaw xejn. Tweġiba oħra illi Mish sena natijilkom issa kifat s sur Voss għalix eh, rridu ndumu niddiskutu sijat twal dwar dan ix-xejriet ġodda fil-liġi tal-kumpaniji Brussel 2A Iva. Aħna rridu intejbu s-sitwazzjoni għat-tfal namlu l-arranġamenti kollha meħtieġa għal rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi, sabiex ikun hemm proċeduri iktar imħaffa, sabiex ukoll għall entitajiet speċjalizzati fl-istati membri u regoli aktar ċari għal deċiżjonijiet tal-rati u anki dwar ir-regoli fu eh, fejn jitpoġġew it-tfal, fejn jridu eh, nikkonċentraw fuq il-foster care u il-kura jew uh, fl-istituzzjonijiet ta' dan it-tip. Hemm f'ħafna każijiet wis ostakoli inutli li komplu jitawlu il-proċeduri għaliex it-tfal ma jkunux instemaw u l-rati ma jkunux iridu jiddeċidu għalhekk hemm ħafna ostakoli bħalissa li qegħdin ikomplu jitawlu it-traġedji tal-familji li propju mumiex assolutament fl-interessi ta' tfal u għalhekk aħna rridu nifokaw fuq dawn l-affarijiet fir-regolament Brussell 2A jiena dana se li l kolleġġ fl-aħħar ta' Ġunju jew fil-bidu ta' Lulju u l-istati membri et eh, jilqawa din l-inizjattiva rrit sempliciment eh, nfakkarkom illi fl-emenda ta' dan il-regolament edin nifukaw biss fuq il-kondizjonijiet tal-ġenituri u mux fuq kwistjonijiet matrimonjali. Fu il-sita, eh, dana din mux kompetenza tijaj, skużawni. Iżda nista u koll nibatilkom tweġiba bil-miktub Jena għandi ftit informazzjoni dwarra imma marriċ laqqas intikom informazzjoni zbaljata li forsi tawatkom. Grazzi ħafna. Kumet eh, kumment qasir minn is senjura Hawtala, Iva Grazzi, Kummissarju, meta inti Eh, se tħares il-proposta tal-Parlament Ewropew għall-amministrazzjoni miftuħa u aktar effiċjenti, inti se tara li m'hemmx kwestjoni ta' kompetenzi u bażi legali. Il-bażi legali huwa l-artiklu 298 ta' Trattat tal-Lisbona li jitkellem dwar l-implementazzjoni tal-implementazzjoni ta' amministrazzjoni miftuħa, flessibli u eh, effiċenti u regolament jindirizza biss l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Imma jekk aħna e, e, nistgħu naraw li hemm ħafna dan jekk noddu magħhom 48 aġenzija wkoll jekk e, tippermettili ikolli ngħidlek li din hija l-aġenda tal-Sur Timmermans, jiġifieri din mistoqsija se ngħaddi għalilu u ngħid lilu dak li għatilkom diġà hawnhekk illina lesta li nagħti daqqatit. Tajjeb mela issa għalaqna il-sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet nirringrazzja l-Komissarju Ġurova tal-liġi ta' il illum titkellem Mana. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und wir kommen jetzt zu dem Tagesordnungspunkt. Mela, merba lil kulħadd, issa naddu għal punt numru 5 fuq l agenda tagħna. Prezentazzjoni ta' analiżi detaljata dwar ir-restituzzjoni transkonfinali ta' arti s sakkeġġata f'konflitti armati u gwerer u alternattivi għall-litigazzjoni fil-qorti. Ähm, vorstellen wird die eingehende Analyse. Aħna se nisimaw aktar dwar din l-analizi minant il-professur Marc-André Renault illi huwa eh, jaħdem fl-Università ta' Ġenevra nistiednek biex tippreżentana l-analiżi tiegħek, Sur Professur. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Tassew pjaċir għalija li nkun hawnhekk magħkom u napprezza ħafna li l-Parlament Ewropew mod partikolari dan il-Kumitat huwa interessat f'dan is-suġġett tant rilevanti L-ewwel net nirringrazzjakom tal-li fdajtuni b'dan ir-rapport u tal-li qegħdin ittuni l-opportunità illi fil-qosor nippreżentah lilkom u li niddiskutih magħkom ukoll. Et eh, nara u għaluli fil-fatt li hemm ħafna kwistjonijiet li intom qegħdin taħdmu fuqhom u naħseb illi din li se nkellimkom fuq jien għandha mnejn tispiċċa billi tkun punt ieħor li tridu taħdmu fuq u intom. Mela, il-punt ta' tluq huwa fil-fatt is-sakkeġġament, is-ser ta' opri ta' l-arti waqt konflitti armati. Dan huwa suġġett illi ilu maħna żmien twil, sfortunatament, u eh, hekk kif insemmu dawn l-affarijiet eh, jiġuna f'moħna eh, jiġini f'moħħna dak illi ġara fit-tieni gwerra dinjija u s-serq ta' opri tal-arti illi sar dak iż-żmien. Wieħed mill-għanijiet ta' dan ir-rapport huwa propju illi nispiegaw illi s-suġġett għafferm aktar wiesa minn dan dan huwa suġġett sew diffiċli iżda rridu nestenduh ukoll għal eh, avvenimenti sfortunatament illi seħħew reċenti fejn naraw sakkeġġamenti illi seħħew f'konflitti li għamma dejjem bħalissa fl-Iraq, fis-Sirja u fil-Jemen. U jiena nixtieq għalhekk nisħa li dan ir-rapport iva jitratta il-serq ta' opri tal-arti waqt il-konflitti, iva fil-tini waqt it-tieni gwerra dinjija, imma anki koll jirreferi għal konflitti li huma dejjin bħalissa. Qabel ma nibda nixtieq nagħmel żewġ punti preliminari għaliex meta wieħed eh, jitkellem dwar kwistjonijiet speċifiċi legali bħal dawn, meta taqraw ir rapport se taraw illi għamilna xi semplifikazzjoni dejjem jiġri meta tkun qed qabbel l-affarijiet, wieħed ħares lejn l-affarijiet minn perspettiva wiesa ħafna. Imma waqt id-diskussjoni jew aktar tard nistantikum aktar informazzjoni. Mbagħad irrid ngħidilkom ukoll li jiena użajt ħafna eżempji mhux se noqgħod nispjegawhomkom hawnhekk illum għax kellha ma nispiċċaw qatt, imma jekk tixtiequ tistgħu tmorru fuq id-database Artemis li hija waħda mid-databases Artemis li jina naħdem biha fl-Università ta' Ġinevra u din Artemis tiġbor każijiet li jikkonċernaw il-restituzzjoni ta' opri tal-arti misruqin waqt il-konflitti u kif eh, nistaw nsibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. Issa, ħanaddu għal rapport innifsu. Mela, kif għedin taraw, jiena ħarrest lejn il-bazijiet legali għal pretensjonijiet ta' restituzzjoni għal opri tal-arti u wirt kulturali. Il-bazijiet legali huma bosta imma mill-perspettiva internazzjonali irrit ngħid illi għanna dak illi neħtieġu. Konvenzjonijiet internazzjonali speċifiċi ħafna tal-UNESCO, tal-Juntrat, il-Konsil tal-Europa u koll għandu bosta konvenzjonijiet għalek ma naħsibx illi emmal fejn noqodu inżidu xi livell addizzjonali. Naħseb illi huwa ferm aktar importanti li naraw l-implementazzjoni ta' dawn l-istrumenti mhux biss fuq livell Ewropew imma anki fuq livell nazzjonali. Jiena ħadd xi ftit eżempji speċifiċi fir-rapport ta' xi eh, tipi, xi strumenti eh, nazzjonali illi huma interessanti għal dak li qed nagħmlu hawnhekk illum. Wieħed minnom huwa strument Olandiż liġi Olandiża u strumenti ieħor huwa mill-pajjiżi stess, ġifieri mill-Iżvizzera. Mela, għalfejn dawn l-eżempji huma tant interessanti għaliex juruna illi dawn il-konvenzjonijiet illi ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea huma firmatarji tagħhom, il-problema li hemm bihom huma hija l-implementazzjoni. Jekk ikun implementati sew, eh, jagħtu riżultati il-liġi Olandiża ara uritna li kien hemm eh, liġi fuq l-implementazzjoni tal-ewwel protokoll tal-Konvenzjoni tal-Ajja tal-1954 fuq il-protezzjoni ta' wirt kulturali fi żminijiet ta' konflitt. Dan il-protokoll jitkellem dwar it-traffiku illeċitu illi isseħ wara eh, li pajjiż ikun okkupat l-lum nistaw nasbu dwar dak li qed jiġri fis-Sirja jew fl-Iraq. Ebda wieħed mill-pajjiżi firmatarji ta' dan ta' din il-konvenzjoni implement, ma implementaw il-protokoll ta' lajja ħlif Eh, l-Olandiżi u eh, fl-2007 adottaw liġi li tapplika u timplementa dan il-protokoll. U, u interessanti illi naraw eh, kem dam biex jidħol fis seħ dan il-protokoll. Ara kem damu mill-1954 un-bat Daqshekk da kien bimżon ta' bosta snin sabiex pajjiż wieħed jgħid li regoli f'dak il-protokoll huma inforzabbli direttament. Dak huwa l-ewwel eżempju. Eżempju ieħor huwa l-eżempju tal-Iżvizzera illi dan l-aħħar adottat liġi li toħloq dan il-kunċett ta' safe havens f'momenti ta' konflitti Dawn is-safe havens huma xi ħaġa li l-avukati internazzjonali jafu x'inhuma li ġew iddiskussi fil-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Liġi. Imma dawn is-safe havens ġew adottati fl-Iżvizzera huwa promossi wkoll fi Franza kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Mela x'inhuma dawn is-safe havens huma postijiet fejn dawn l-opri tal-arti jistaw ikunu imħarsa f'momenti ta' konflitt. Ġifiri dawn ikunu pajjiżi fejn ikunem bil eh, fuq livell internazzjonali taħt il-tmexxija tal-UNESCO, dawn il-pajjiżi jaqblu illi f'mument ta' urġenza fejn ikun hemm teddida għal dawn l-opri tal-arti, dawn l-opri jistgħu jintbatu f'dawn il-pajjiżi biex ngħidu hekk eh, iċ-ċertifikati li jkunu safe havens. Forsi din hija xi ħaġa li tistgħu tirriflettu fuqha eh, eh, li forsi fuq livell Ewropew soluzzjoni ta' dan it-tip għandhom nejn ikunu utli. Issa fuq is-soft law mhux se noqgħod intawwa imma huwa importanti illi nifmu illi aħna hawnhekk mhux biss qegħdin nindirizzaw liġijiet nazzjonali u regoli Ewropej mhux se nitkellem ħafna fuq dan għax intom dawn tafuhom ferm aħjar minni. Imma huwa interessanti illi naraw illi elementi ta' soft law eh, huma eh, naraw ma' mawnek f'dan il-qasam ukoll fuq xiex qed nitkellem hawnhekk fl-1998 kien hemm laqa li saret f'Washington fejn adottaw il-prinċipji ta' Washington fuq il-opri tal-arti li ġew konfiskati minn nazisti. U eh, għamnek dana jippermet eh, jibqet jiprovaw eh, jiffaċilitaw il-restituzzjoni ta' opri tal-arti misruqa waqt il-gwerra wara dik il-laqa ta' Washington kien hemm ħafna laqat oħrajn, waħda f'Terezin fi Praga fl-2009 fejn ġiet adottata stqarrija u Abbażi ta' dan din il-ħidma kien hemm ħafna pajjiżi illi adottaw soluzzjonijiet li jiffaċilitaw ir-restituzzjoni ta' opri tal-arti misruqa waqt it-tieni gwerra dinjija. Jiġifieri dak ukoll huwa Zvilup interessanti u importanti fem il perspettiva ta' soft law. Ħankompli naf li ma tantx għandna ħin, għallek issa malar malar se ngħidilkom ftit dwar il-diffikultajiet legali illi qegħdin jagħmlu dawn it-talbiet nis illi kienu il-vittmi ta' dan isser kemm individwi jew pajjiżi fejn pereżempju jkun hemm uh, skavi arkeoloġiċi uh, illeċiti. Mela, dan il-kunċett ta' opri tal-arti misruqin, x'inhu hemm bżonn ta' definizzjoni mhux biss il-kwestjoni ta' ser jew sakkeġġament, imma hemm ukoll definizzjoni ferm aktar komplessa ta' dak li aħna nsejħulu beħ e, e, sforzat li fil-fatt iwassal għal l-istess riżultat għalek vittma ta' bejħ eh, sforzat se jkollu jiffaċċa ħafna diffikultajiet biex jikseb ir-restituzzjoni ta' l-arti illi tkun ister itlu. Umbat, il-preskrizzjoni, il-periodu ta' preskrizzjoni, aħna mlek qed nitkellmu dwar każijiet illi seħħew bosta snin ilu xoħut minnhom ovvjament, eh, dawk li seħħew qabel it-tieni gwerra dinjija jew waqta, Eh, ħafna drabi meta l-arti eh, tiċirkola, eh, ovvjament mbagħad ikun hemm dak il-perjodu ta' preskrizzjoni. U din hija problema illi ta' spess jiffaċċawa il-vitmi dawn in-nies li jkunu insterqulhom dawn il opri tal-arti. Bħalissa l-Istati Uniti qegħdin jiddiskutu statut federali jiena inkludejt id-dettalji tiegħu fir-rapport tiegħi il-dokument memus numru 4 ijat u il-Senat tal-Istati Uniti fl-4 ta' april ta' l-2016 u dana permezz tiegħu qegħdin jippruvaw joħolqu regola fuq il-perjodu ta' limitazzjoni, perjodu ta' preskrizzjoni għal dan tal talbiet jew pretenzjonijiet fuq l-arti misruqa. U din il-regola li qegħdin jipproponu se tati periodu ta' limitazzjoni ta' sitt snin mill-moment fejn ikunu eh, jafu għant min tkun min ikun fil-possess ta' dik l-opra tal-arti partikolari sabiex il-vitma eh, li tkun qed titlob ir-restituzzjoni kollha dan il-perjodu ta' żmien ta' sitt snin. Għalhekk huwa interessanti li naraw illi hemm xi pajjiżi li qegħdin jieħdu azzjoni biex jestendu eh, dan il-perjodu ta' żmien sabiex il-vitmi jew il-discendenti tagħhom ikunu jistgħu jiksbu restituzzjoni. Konflitti tal-liġijiet u ta' ġurisdizzjoni it-tnejn huma punti diffiċli għaliex iva l-arti tiċċirkola b'faċilità kbira minn pajjiż għal ieħor anki eh, opri tal-arti misruqa eh, jiċċirkolaw liberament. u mbagħad irridu naraw li ma il-liġi applikabbli aħna hawnhekk. Qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' proprjetà u eh, dak li huma avukati se jiftakru il-prinċipju ta' konflitt tal-liġijiet fil-Rex Lej Site fejn uh, il-liġi tal- eh, pajis fejn ikun jinsab l-oġġett. Issa dik ir-regola ħafna drabi tagħti riżultati negattivi għal dawk li jridu jitolbu ir-restituzzjoni għaliex l-liġi tal-pajjiż fejn tkun saħħet seħħet transazzjoni ta' spess eh, forsi ma tkunx favur il-persuna il li qed tagħmel il-pretenzjoni u forsi tista' tipproteġi il-persuna li tkun xtrat din l-opra tal-arti imbona fede. Għalhekk issa hemm min qiegħed jgħid illi dil-ħaġa rridu narawa tinqaleb jiġifieri mill-ex rej site għal lex originis, jiġifieri il-post minn fejn il-ikun it-tieħed il-, -ikun, il dan l-oġġett. Jiġifieri il post minn fejn ikunu pereżempju uh, eh, instabu u uh, insterqu għallek naħseb li din ir-regola għandha tintuża ferm aktar spess. L-aħħar problema hija il problema tal-bona fede. Ħafna drabi jista' jkun hemm xi ħadd xerrej li jixtri oġġett in bona fede. U il-problema unnek hija din l-interessi ta' min irridu nħarsu l-interessi tal-persuna li tkun xtrat l-oġġett bona fede fejn ħafna pajjiżi bħal Franza, l-Iżvizzera, l-Ġermanja u oħrajn fil-fatt iħarsu l-interessi ta' din il-persuna jew inkella irridu natu dritt u nħarsu l persuna illi eh, tkun tilfet din l-opra tal arti u id-discendenti tagħha u illi għanda u koll tkun imħarsa din hija problema li ħafna drabi tkun diffiċli ħafna u mhux se noqgħod nidħol fiha hawnhekk għaliex din hija xi ħaġa illi għandha tkun iddiskussa ferm aktar fid-dettall. Din hija problema illi intom hawnhekk diġà ħdimtu fuqa u hemm xi liġi Ewropea illi fuq dan is-suġġett hemm direttiva Ewropea tal-2014 propju fuq ir-restituzzjoni ta' oġġetti illi jkunu ġew trasferiti b'mod illeċitu u eh, id-diligenza dovuta hija definita f'din id-direttiva fl-artiklu 4 tagħha. Issa, il-provenjenza minn fejn ikunu ġew dawn l-opri. Din hija importanti ħafna. Meta l-arti tinstera u tejp u mbagħad terġa' tfetx imkien bosta snin wara, pajjiżi, mużewijiet, organizzazzjonijiet speċjalizzati, kummerċanti, il-koll irridu jaraw din l-opra tal-arti minn fejn tkun ġiet, fejn tkun għaddiet, kif għaddiet ita l-oħra u għalhekk ikun hemm bżonn li ssir ħafna riċerka. Hemm ħafna programmi f'pajjiżi differenti fuq dan is-suġġett li eh, permezz tagħhom qegħdin jippruvaw jgħinu lil dawk li qed jagħmlu dan ix-xogħol biex eh, ikunu jistgħu jsibu b'mod aktar faċli minn fejn ikunu ġew l-opri u eh, jevitaw li din l-arti tinsteraq miflok li tibqa fil- fil-mużewijiet Franza, Renju Unit, l-Awstrija u oħrajn kollha għandhom programmi għal eh, riċerka tal-provenjenza. Din ir-riċerka ħafna drabi hija limitata u anki il-finanzjament għalija mhux dejjem ikun biżejjed. Issa fuq it-tilwim. Kif jiġi solvut it-tilwim f'dan il-kontest? Pala avukat jena sen semmilkom il-rati, il-kas jittieħed il-rati, jena semmilkelkom il-ġentili di Giuseppe, eh, eżempju kontra eh, ta' kas kontra l fri Franza, fejn id-discendenti ta' familja illi kienet sfat vitma ta' eh, sakkeġġament ta' opri ta' l-arti fil- fil-snin 40 Eh, setaw jiksbu il restituzzjoni ta' dawk l-opri tal-arti illi kienu insterqulhom imma kien hemm bżonn eh, damu ħafna żmien u nefqu ħafna flus u ma kienet xejn ħaġa faċli. Għalhekk hemm bżonn illi insibu mezzi alternattivi ta' kif insibu soluzzjoni għat-tilwim. Hemm bżonn illi jkollnu nistgħu insibu soluzzjonijiet barra mill-qrati jekk jista' jkunu jiena fir-rapport eh, neżamina X'ħafna minn dawn il-mezzi, il-medjazzjoni, il-konċiljazzjoni, il-negozjazzjoni u l-arbitraċ. Issa, arbitraċ ma tantx naraw f'dan il-kontest, f'dan il-qasam, probabilment għaliex il-każijiet ma jkollhom xejn x'jaqsmu ma' kuntratt li jkun sar minn qabel għalhekk ma jkunx hemm klawżola ta' arbitraċ u jkun diffiċli ħafna għal partijiet ikkonċernati illi jisi jiftem jaslu għal ftejm ta' arbitraġġ wara li jkun diġà beda il-każ, imma il-konċiljazzjoni, negozjazzjoni iva dawn naraħ ta' spiss fil-qasam għalhekk eh, araw eh, xsibna u koll morru fuq il-database ta' Artemis. Hemm xi organizzazzjonijiet internazzjonali li wrew Eh, interess fil-medjazzjoni f'din il-qasam, il-WIPO, per eżempju, l-Organizzazzjoni Dinija għal Proprjetà Intellettwali, u dawn eh, proponew jew ħarġu regoli speċifiċi għal medjazzjoni f'kooperazzjoni ma' lajkom il-Konsill Internazzjonali tal-Mużewijiet. U interessanti li naraw li dinja xi ħaġa pjuttost ġdida li qed tiġi proposta Mela, għalfejn huma tant interessanti dawn il-mekkanizmi jiena m'hemmx għalfejn ngħidilkom eh, għalfejn hija ideja tajba li wieħed mhux kull darba joqgħod jidħol il-qorti, ma huwa interessanti illi aħna naraw illi jistgħu jinstabu soluzzjonijiet oriġinali ħafna mill-medjaturi jew eh, il-konċiljaturi jew in-negozjaturi. U eh, x'qed x'għaddi hawnhekk dawn huma soluzzjonijiet ġusti dawn huma l-affarijiet li qed ikunu eh, proposti mill-prinċipji ta' Washington u mid-dikjarazzjoni dwar it-terrorizmu. Aħna rridu li nsibu soluzzjonijiet ekwi u ġusti illi ħafna drabi dawn jitolbu ċertu eh, flessibilità flessibilità minħabba s-sitwazzjoni diffiċli li ikunu jisibu ruħom fija il-vitmi. Mela dawn is-soluzzjonijiet ekwi u ġusti li eh, tajtkom ħafna eżempji tagħhom fir-rapport ġew adottati mill-negozjaturi u eh, il-medjaturi u koll. Pal per eżempju, testaw timmaġinaw il-kumpens pala waħda minnom, imma hemm ukoll xi ħaġa illi ssejħula ko fil-paġna 40 eh, intikom eżempji ta' kif nistaw insolvu problemi diffiċli ħafna permezz tal-ko-proprjetà. Dan huwa qasam illi jiena personalment qed nagħmel ħafna riċerka fih. Issa, dwar ir-rakkomandazzjonijiet għal politika li nista' nagħmel jiena nixtieq insemmi tlieta minnhom li niprovaw eh, eh, naslu għall-uniformità ta' soluzzjonijiet permezz ta' regola ta' dritt privat internazzjonali uniformi Naħseb dana għandu jkun l-ewwel pass li l-Stati membri tal-Unjoni Ewropea jaddottaw regola komuni ta' konflitt tal-liġi f'dan il-qasam partikolari. Naħseb illi bekk naslu għal din l-uniformità ta' soluzzjonijiet. Jena naħseb illi għanda tkun il originis illi imexxina hawnhekk. It-tieni rakkomandazzjoni li nista' nagħmel huwa l-uniformità tal-standards. Uniformità ta' standards madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Dinja iktar kwistjoni ta' liġi eh, sostantiva, kwistjoni ta' diligenza dovuta, ta' definizzjoni ta' dawn l-elementi. U jiena fil-rapport niproponi illi ċerti miżuri għandhom jittieħdu per eżempju li l-Istati membri jkunu mħeġġa li ratifikaw konvenzjonijiet eżistenti, illi adottaw miżuri preventivi bħal per eżempju dawn is-safe havens illi semmejtilkom qabel u jiżguraw li l-istati membri jifmu illi iridu japplikaw b'mod dirett il-konvenzjonijiet illi ikunu firmatarji tagħhom u jsegwu l-eżempju Olandiż. dwar il- il-kazijiet qoddim it-tribunali jew qoddim il-rati jew organizzazzjonijiet oħrajn, jiena nirrakkomanda illi tiġi adottata eh, jiġu adottati standards uniformi ta' diligenza dovuta skont l-artiklu 10 ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2014 u barra minnek forsi u koll regola speċifika dwar l-istatut tal-limitazzjonijiet Eh, kif qed eh, jiġi propost fil-liġi tal-Istati Uniti li semmejtilkom. Mbagħad fl-aħħar net naħseb illi l-lin mill-soluzzjoni tu standards speċifiċi, ħagħoħra li forsi ta' min nirriflettu fuqa huwa li għanna forsi noħolqu xi pjattaforma speċifika jew xi entità speċifika illi tkun tista' tindirizza dawn il-problemi diffiċli marbutin ma' arti li tkun inster et bosta ta' snin ilu dan din l-entità tkun tista per eżempju fiħdan l-Unjoni Ewropea toffri konsulenza lill istati membri dwar l-implementazzjoni ta' konvenzjonijiet internazzjonali, eh, tati pariri lill aġenziji jew l-rati fir riżoluzzjoni ta' tilwim U jina nemmen ukoll li dana eh, jista jiejna biex insolvu tilwin billi eh, jiġu adottati soluzzjonijiet permezz tal-medjazzjoni jew il-konċiljazzjoni. Għalhekk fil-qosor hemm ħafna x'jista' jsir jiena eh, nqis li dan huwa moment importanti ħafna għal komitat ta'kom u għal dan il-parlament sabiex eh, tintervjenu f'dan il-qasam u jiena tassew mill-qalb nirrakkomandalkom illi tamlu xi ħaġa. U jiena ovvjament hija hawnhekk biex inwieġeb il-mistoqsijiet ta'kom eh, forsi eh, għalla il prezentazzjoni tiegħek kienet qasiri, ma forsi xorta waħda tawwal tiżejjed. Recht herzlichen Dank für Ihre sehr gute Darstellung der Situation. Ich möchte mich auch noch mal Grazie ħafna għal din il-prezentazzjoni. ruħi minn li kellek tistenna dibattitu ta' dam xifti ta' aktar pjanajna. ħafna din il-prezentazzjoni. Issa l-kellima, Kabda. Grazzi, President, grazzi, eh, Professur, għal rapport tijak u għaxol eh, li għamilt il-segretarjat tal-komitat tana għalilna xie ftit momenti ilu illi dan is suġġett diġan ġi diskus fil-Parlament fil 2003 il-Sur Willi de Klerk nasab inti kont et tirreferi għal dan ix-xogħol eh, li eh, meta saqattilna li konna diġa ħdimna fuq u dan. Inti rajt illi produttur Amerikan Sir George Clooney għamel film eccellenti fuq da suġġett bit-titlu The Monuments Man bħala espert xikollok tajt inti jekk aħna nqisu li l-UNESCO hija l-aqwa bażi uh, biex noħolqu din l-entità ta' arbitraċ minkella uh, eh, taqbel illi uh, din l-entità ikolla il-possibilità illi kolla ġurisdizzjoni għalix qed insemmi l-UNESCO għalix meta aħna ridna noħolqu eh, dan il-tribunal biex jiddeċidi fuq il-reati tal-gwerra. Eh, issa fuq din il-erda dan il-sakkeġġament għanna nasbu il l-UNESCO hija probabbilment l-aħjar entità li għandha tagħmel dan Jekk aħna kellna nirrakkomandaw xi ħaġa bħal din fuq eh, l-UNESCO flimkien mal istituzzjonijiet Ewropej, jekk aħna nagħmlu rakkomandazzjoni bħal din, taħsbu illi l-UNESCO eh, tkun eh, effettiva tkun tista' toħroġ b'deċiżjonijiet effiċenti. Vielen Dank, Herr Kavada. Grazzi, Sul Kavada, Sul Costa. Iva, Grazzi ħafna għal din il-prezentazzjoni tal-li inti spiegajtinna il-problemi dwar il-raġunijiet u anki l-kwistjonijiet legali li semmejt. Xi mistoqsijiet minn ħati għaj? Hemm numru dejjem li żdied ta' każijiet legali ta' arti misruqa tista' tispeċifika aktar fl-imma oqsma qegħdin naraw numri li dejjem jiżdiedu. Mistoqsija oħra Inti iddiskrivejt ir-rakkomandazzjonijiet tiegħek għall-linji ta' politika. Inti għandek rakkomandazzjoni speċifika għalina membri tal-Parlament Ewropew xi ħaġa li aħna għandna l qudiem. Jew taħseb illi din hija kwistjoni aktar tan-Nazzjonijiet Uniti u din l-entità hija responsabbli. Vielen Dank. Dann habe ich auch noch Grazzi. Jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet. Aħna hawnhekk qegħdin f'sitwazzjoni ta' konflitt, gwerra. Sfondi storiċi li huma differenti. Bekk hemm statut ta' limitazzjonijiet jekk le taħseb li għandu jkun hemm sabiex bekk ikun hemm livell ta' sodisfazzjon. U dan l-aħħar każ li kellna riċentement fil-Ġermanja. Dan il-każ kien hemm xi punti li laqtuk fil-proċedura u punti ieħor żgħir. Inti semmejt eh, pjattaforma internazzjonali jew forum internazzjonali, però ovvjament xej konkret. Forsi għanna nirrakkomandaw li niproċedu b'dan il-mod jew inkella hemm xi problemi legali din l-idea. Noch die Frau Kollegin Bergeron. Kollega Bergeron. Jena nishtiq nirringrazzja l sur Kavada tal-li uża il-kelma kulturali. Jena naħseb illi il-klim opra tal-arti huwa limitattiv wis. Eh, fi Franza definizzjoni ta' opra tal-arti hija limitata għal pitturi, għall skultura u l-arkitettura. Issa il-sakkeċ eh, ta' ċimiterju Afrikan mill-simboli tiegħu jew li s-ser ta' Eh, oġġetti peruvjani dan mhumiex opri tal-arti imma oġġetti kulturali u jiena naħseb illi forsi għandna imbidlu il-kelma opri tal-arti. Eh, aħna rridu natu definizzjoni tal-oġġetti li qegħdin nirreferu għalihom. Grazzi. Vielen Dank, damit sind unsere... Grazzi. in intemmu l-lista tagħna ta' mistoqsijiet għaddi l-ura l-kelma għat-tweġbit Si? Ah, skużani. Um, L-Inglis. Ma nafxin il-traduzzjoni ti twieġeb mistoqsija bil-lingwa li intużat. Ah, nista namel jent. Mela, biex eh, inwieġeb l-sur eh, Kavada bil-Franċiż, inti għandek raġun biex tbieħ meta għamilt tamel referenza għall modi eh, passat pjuttost reċenti tal-Unjoni Ewropea u anki il-film ta' George Clooney illi jiena nħeġġiġkom illi tmorru tarawh jekk is-suġġett interessakom hemm film ieħor Eh, fuq il-kas Altman illi jina nsemmiħ u koll fil-rapport tijaj bit-titlu Woman in Gold huwa film tajjeb ħafna u koll fuq eh, eh, l-opri tal-arti uh, misruqin u fuq mara verament eccezzjonali li irnexxila tirbaħ il-kas taħħa. Iva li kunem post jekk l-UNESCO mhux l-aħjar post fejn għandna irres u dawn il-każijiet fuq l-arti misruqa iva diġà fiħdan l-UNESCO hemm diġà kumitat intergovernattiv għal restituzzjoni tal-beni kulturali illi ikunu insterqu jew ittieħdu b'mod illeċitu minn pajjiż u dan il-kumitat għandu setat jew nata dan l-aħħar seta ta' medjazzjoni jiġifieri jista' jimmedja jew inkella jagħmel konċiljazzjoni bejn eh, eh, pajjiżi differenti imma għandkom iżommu f'moħħkom eh, l-aspett politiku ta' dak li jsir fil-UNESCO din hija istituzzjoni tas sew eccellenti, imma minn hemmhekk naslu biex ngħidu li hemm bżonn illi eh, l-UNESCO toħloq jew eh, tribunal għall-arbitraċ fuq kwestjonijiet bħal dawn jiena mm, ma ma naħsibx li dan għandu jkun il-għan tagħna, iva jkonna dan il-tribunal penali internazzjonali ġenerali. Umba din il-qorti tkun tista eventualment titratta eh, il-problemi dawn il-dan najdu għek ġenoċidi kulturali li sfortunatament jeżistu. U eh, issa Eh, proċedura dejja bħalissa u il-Orti Penali Internazzjonali li hija l-orti wkoll kompetenti għal kwistjonijiet bħal dawn. Umbat, issa, inti saqsejt mistoqsija, hemm bżonn li jinħolo eh, Tribunal Internazzjonali biex eh, isib soluzzjoni għal dan it-tilwim. Jiena minix konvint, jiena naħseb illi ikkun aħjar illi ma kunux ambizjużi żejjed Għamnek issa niġi għal l-axar mistoqsija li għamlinna għamilli il-President il-punt ehm, ta' interrogazzjoni li jena eh, poġġejt uh, fit-tmim il-proposta tiegħi fuq il-pjattaforma internazzjonali jew entità konsultattiva. Hemmhekk għandi iktar tama naħseb illi nistgħu noħolqu struttura inqas formali imma li noħolqu orti jew tribunal għal dawn l-affarijiet naħseb illi eh, qed ikunu ambizzjużi żejjed. Jiena nippreferi illi konna soluzzjoni aktar flessibbli u bekk eh, ma nkunux qed nirriskjaw li noqtlu il-proċess billi naraw kbir iżejjed. Aħjar ikunu ftit aktar modesti u ma noħolqux tribunal speċjali għal kull qasam ġdid illi jista' uh, ifeċ. Għalhekk jien naħseb illi kun aħjar illi naħdmu biex eh, noħol u din il-pjattaforma da li tkun post ta' konsultazzjoni ta' oti ta' pariri imma mux tribunali u orti. Il-mistoqsija l-oħra kienet fuq il-żieda tal-fil-każijiet IVA, il-tweġiba tiegħi hija IVA, il-numru ta' każijiet hija jiżdied mill-aħħar ta' snin design bil miftuħ tal-arkivji ta' tieni gwerra dinjija bil-kazijiet differenti tal- eh, anke kazijiet li effettwaw mod partikolari l iżvizzera aħna rajna u skoprejna ħafna opri illi ma inatawx lura immedjatament wara il-gwerra eh, għalek eh, il-film tal-Monuments Man u eh, mbagħad għatem ħafna kazijiet ta' opri tal-arti illi ma natawx lura u li jistaw u għandhom jenataw lura il-proposta l-liġi Amerikana semmi sitt 150.000 pala ċifra hija ċifra mish preċiża hija stima imma ma fentawiex laqqas għaliex hemm tassew ħafna opri ta' dan it-tip misruqin. Issa rakkomandazzjoni partikolari li nagħmel jiena lill-Unjoni u għall-Unjoni hija wkoll regola fuq l-istatut ta' preskrizzjoni jekk għana rridu nkunu uh, eh, preċizi f'dan il-kontest legali li għedin fiħillum, bżon li konna regoli ċari u eh, fil-fema tijaj l-ostakolu ewlini illi jiffaċċaw il-vitmi ta' sakkeġġamenti illum u anki fl-modi hija propju din il-problema tal-statute of limitations Għalhekk ir-rakkomandazzjoni speċifika tiegħi hija iva. E, ejjew sibu regola speċifika għal din is-sitwazzjoni mbagħad il-kwistjoni istituzzjonali iva kif għattilkom qabel forsi ta' min noħolqu entità organizmu ta' xi tip imma mhux bil-fors dan irid ikun tribunal. U dan eh, ġibni għal mistoqsija tal-President Inti tkellimt dwar il-preskrizzjoni u jiena għandi l-impressjoni illi dan huwa element importanti għallek jena nisġerixi li Iva ejjew ħalli naħdmu jew inkella nisġerilkom illi taħdmu intom fuq dan is-suġġett speċifiku. Mistoqsija oħra fuq il-xiri in bona fede, illi wieħed jiddefinixxi il-bona fede ta' xerrej li uh, aħna rridu hawnhekk naraw il-, il due diligence, uh, forsi rridu niċċaraw dan il-konċett. Jiena naħseb illi diġà sar xi xogħol f'dan il-qasam hawnhekk ukoll imma naħseb illi nistaw namlu iktar, nistaw inlaħmu in l-għada, miġifiri mux biss il-preskrizzjoni imma il dan il-kunċett ta' due diligence fil-suq ta' beni kulturali. Uh, Il-kas Burlit huwa kas illi għajjama sħiħa mux biss fil-ġermania ma kif fil-Svizzera għalix eh, eh, legatarju f'Bern li huwa legatarju jew il-werriet universali il-mużew li hemm f'Bern fl-Svizzera għandu suppost kollu dan l eh, opri U jiena naħseb li għanna nitalmu xi ħaġa minn dan il-każ li kas li konċerna il-kapitlu fuq il-provenjenza u t-tfittxija tal-provenjenza. Eh, tal dan il-kas pur li turina illi il-riċerka f'dan il-qasam hija verament importanti. Il- l-entitajiet illi suppost fitxew biex jaraw jekk kien xem eh, opri eh, misruqa f'din il-kollezzjoni ta' iktar minn 1400 eh, opra u jekk ma, ma, ma, ma, jkunx hemm biżejjed mezzi biex infittxu u namlu din ir-riċerka ma nkunux nistgħu nifacilitaw il-xogħol u l-ħajja għal, għal dawk il-persuni illi qegħdin jaħdmu fuq kollezzjoni ta' dan id-daqs. Għalhekk jiena naħseb illi il- eh, il-punta interrogazzjoni li għamiltiena nistaw inneħħu u najdu Iva hija ideja tajba illi noħol u pjattaforma jew entità illi tista propju taħdem fuq dawn il-problemi. U l-aħħar mistoqsija tiegħek, Sinjura Fu il-definizjoni ta' opri tal-arti jew beni kulturali għandek raġun naqbel miegħek mija fil-mija aħna bdejna nitkellmu dwar l-opri tal-arti għaliex dejjem għandna f'moħħna dan imma iva naħseb illi hemm bżonn li nidflu aktar fid-dettall ta' dil-kwistjoni u eh, il- Eh, dan huwa konċett li hemm semija fil-istrumenti tal-UNESCO u eh, anki il-regolamenti Ewropej dawn it-testi kollha jitkellmu dwar beni kulturali jew teżori nazzjonali. Naħseb għandna nżommu perspettiva iktar wiesa u ma nilmetawx ruħna għal dawn l-opri tal-arti aħjar illi ninkludu ukoll il-beni kulturali f'dan il-kunċett naqbel miegħek. Grazzi ħafna. Vielen Dank. Es gibt noch eine kurze Nachfrage vom Kollegen. Safna? Mela, mistoqsija fil-qosor Mr. Kavada. Eh, Jena nishti illi laqjata unnek eh, niprofetta ruħi mill-alfin espert tijak il-kwestjoni ta' restituzzjoni tal-lopri kulturali naraw il-problema problema ija il-kwestjoni ta' preskrizzjoni il-periodu ta' zmin kemm taħseb għandu ikun meta wieħed iqis li meta jisterqu dawn l-opri, xi tkun xikun il-perjodu ta' preskrizzjoni aċċettabbli. Jekk pereżempju aħna nitkellmu dwar il-pajjiżi l-iktar eżiġenti hemm 70 sena, dawn jitolbu 70 sena, min bat jitlob perjodu ta' 50 sena, eh, seklu, mit sena eh, tkun eh, pożizzjoni tajba Eh, tkun bizzejiet jew sa seklu sa kemm il-moment li jkunu seħħew dawn il-fatti u mbagħad sakemm jinfetaħ każ inti x'taħseb li jkun aċċettabbli għall-Unjoni għall-Kontinent Ewropew imma mhux biss. Iva jiena naħseb illi dil eh, seklu huwa periodu ta' żmien tajjeb meta eh, jinsera jinsterqu dawn l-opri imma ma nix ninsew għalix dinja xaħġa oħra illi timxi it fit ma din il-preskrizzjoni propju il-moment minn meta jibda jot dan il-periodu ta' żmien. Dak li huwa interessanti fil-proposta Amerikani hija propju li huma jqisu illi dan il-periodu jibda jot biss minn meta il-vittma jew id-discendenti tagħha jkunu jafu diġà fejn tinsab l-opra u fidejn min qiegħda, jiġifieri eh, jista' jkun anke ah, iktar minn mit sena wara għalhekk l-aħjar li jkollna perjodu twil u nkunu ċari ħafna eżattament fil-moment minn fejn dan il-perjodu jibda jot. Jena ovvjament uh, lest li nkomplu Eh, niddiskutu sabiex ma nħallikomx bil-toma. Vielen Dank, damit kommen wir zum Ende dieses. Grazie ħafna. Bekk nalqu dan il-punt fuq l-agenda tagħna. Grazzi għal paċenzja tiegħek u talli prezentajtina dan il-punt tant kompless. Suġġett illi nistaw biss nippruvaw ninkludu f'qafas legali. Biex bekkum bat narawx possibilitajiet hemm e xiren ta' snin wara biex naplikaw dawk ir-regoli. Grazzi ħafna mill-qalb. U issa immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Il-punt numru 6. Hawnhekk għandna l-emenda tad-Direttiva 2007 zbarra 36 rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul ta' azzjonisti u direttiva 2013 zbarra 34 rigward ċerti elementi ta' dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva. Ir-rapporter huwa s-sur Kofferati u ġala darba aħna diġa edin piuttost tard Iżda ċertament ma rridux ovvjament b'xi eh, mod nillimitaw għaliex nafu li kellek suċċess f'dan il-qasam. Issa nistidnuk tagħmel il-kummenti tiegħek. Grazzi President, jiena sendum naċċertak. Fil-fatt id-diskussjoni li għaddeja tippermetti li namelek għalix il-kollegi jiftakru il-proposta tal-Kommissjoni tal-2014 ta' april ta' dik is-sena aħna votajna dwara fl-Ulju tal-2015 u mbagħad minn dak iż-żmien law kellna laqat tekniċi. Mbagħad kellna wkoll it-trilogi taħt Presidenza Lussemburga u mbagħad wara taħt il-Presidenza tal-Olanda. Wasalna dan il-punt. L-ewwel parti tal-proposta tal-Parlament imbidlet skont il-ftajimiet tekniċi un dawk politiċi u dana skont il-dokument li votajna dwaru fil-parlament. Aħna tkellimna dwar dak li għandu xaqsam l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, il-votazzjoni tagħhom u anki trasferiment tal-informazzjoni. Kif ukoll tkellimna wkoll dwar trasparenza tal-ispejjeż. Umbagħad ftemna dwar ir-regoli fir-rigward tal-proxy advisors u konsulenti li prokura Nirringrazzja l-prezenza tal-Olanda illi kienet disponibli ħafna u ta' tajnuna konsistenti biex ikun hemm ftehim. Bekk però iltqajna ma' problema li konniex qegħdin nistennewha jiġifieri fejn se ninkludu il-regoli dwar l-aspett pajjiż pajjiż Kif tiftakru, dan ġi inkluż minn din il-Kummissjoni fit-test dwar id-direttiva tal-azzjonisti. Ir-regoli pajjiż pajjiż ma kienux fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u dawn ġew approvati u mbagħad fis-sala. Issa fid-diskussjoni li għandna mal-Kunsill u mal-Kummissjoni il-sujġett għadu maġiġ solvut għaliex il-maġġoranza tal-forzi politiċi rappreżentati fil-Kummissjoni permezz l espressjoni ta' shadows, eh, iħtħoss illi rridu nżommu dawk ir-regoli fid-direttiva dwar it-trittijiet tal-azzjonisti. Għaliex? Da kollu illi għandu x'jaqsam ma' trasparenza u lealtà fiskali hija ta' valur importanti għal min jinvesti f'kumpanija u anki biex ikun hemm possibilità li jekk isir. U allura għandna soluzzjoni ta' kompromess metodoloġiku u ċertament dejjem rajna illi fuq livell politiku u tekniku nikkonċentraw fuq id-direttiva, però sospendejna il-parti dwar il-pajjiż pajjiż biex bekk naraw kif u meta se tiżvolġi id-diskussjoni għaliex imbagħad tafu li hemm proposta speċifika ħata l kummissjoni dwar bidla fil-regoli preċedenti dwar l-aspett pajjiż pajjiż. U allura aħna għaddejjin u komplu diskutu dwar dak li għadu miftuħ, jiġifieri punt importanti, però jiena eh, ottimist li nistgħu naslu soluzzjoni anki dwar it-trasparenza dwar l-investituri istituzzjonali u l-asset managers miżuri dwar trasparenza u kontrolli ta' tranzazzjonijiet għal partit korrelanti u wkoll din hija parti sensattiva u mbagħad l-atti ta' implementazzjoni fil-ġejjini fil-rigward tar-regola u hekk se nissuktaw bil-ħidma tagħna fix-xhur li ġejjin biex bekk nippruvaw nikkonkludu dak kollu li għandu x'jaqsam il-parti fir-rigward tal-azzjonisti sa dan it-tant. Nkunu rajna mbagħad sa fejn id-diskussjoni tkun waslet dwar l-aspett pajjiż pajjiż u regoli brabta ma' dawn u mbagħad niddeċidu x'pożizzjoni nieħdu. Naħseb li huwa importanti ħafna illi ma ninsewx dak il-insibu fil-definizjoni tal inġiba tal-kumpaniji u anki l-obligu tagħhom illi jikkomunikaw u jirrapportaw ta' kull sena, pero ma jridux lanqas illi jkollna xi tip ta' sekwestru ta' dan is-suġġett. Sakemm ikonna definizzjoni li hija meħtieġa serja oħra. Bekk irridu nkomplu fuq żewġ binari, u mbagħad meta naslu għas-soluzzjoni naħseb illi unittama nittama illi mandumux li naslu soluzzjoni anki grazzi għall-għajnuna tal-Kommissjoni u tal-Presidenza Olandiza nittama bekk li naslu. U nipruvaw allura mankaw xkrux saqajna u naġlu fuq dawn il-punti li għadni kif semmejt. Grazzi. Wir kämen jetzt zu den Fragen Grazie ħafna. Ma nafx hekk għandni xi mistoqsijiet, għandni xi kontribuzzjonijiet. Minix qed nara talbiet tal-interventi bekk. Grazzi ħafna sur kofferati. Grazzi wkoll tal-li inti kont konċis. U issa ngħaddu għal punt numru 8 fuq l-aġenda tagħna. se nipposponu temporanjament punt numru 7. Punt 8. Prezentazzjoni ta' dokument ta' ħidma dwar ir-riforma ta' drittijiet tal-awtur minn Jean-Marie Cavada, koordinatur tal-grupp ta' ħidma u naddilu kelma Grazie, President, kollegi, jena u koll se nitkellem fil-qosor kem jista' jkun sabiex inkunu nistaw uh, nitħlu uh, fil-qalba tal-agenda Għal dawk li ma jafux il-għan huwa illi intom ikolkom ideja ċara għal dawk li forsi ma jattendux il-laqat tal-grupp ta' ħidma fuq il-riforma ta' drittijiet tal-awtur u dak li fih dokument huwa dokument tekniku ħafna eh, la jihu eh, ma, jihux pozizjoni jieħux pożizzjoni, sempliċement jati eh, informazzjoni dwar da kolla li kunu ġew jitkellmu mal-kumitat eh, li nħolloq fl-2014 eh, għalulna kien hemm eh, ħafna konsultazzjonijiet ma' il-partijiet konċernati sabiex il-membri tal-grupp ta' ma jkun jistgħu jeżaminaw fid-dettall l-isfidi illi l-drittijiet ta' proprjetà intellettuali, drittijiet tal-awtur edin jiffaċċaw fil-dinja digitali meta wieħed iqis ir-riforma ta' drittijiet tal-awtur xogħol tal-ewwel 15-il xahar se jikkonċentra essenzjalment fuq dan is-suġġett il-grupp ta' ħidma eh, ilu jiltaqa' minn Deċembru tal-2014 69 espert nstemaw waqt 15 il-laqa li saru eh, darba fix-xar li fis-sajf ovvjament. Mela x'fih dan ir-rapport? Ir-rapport fih eh, ċerti eh, punti li jena sen semmilkom xinuma l ewwel net eh, taqsima tnejn ta' dan il-rapport ti konċerna il-remunerazzjoni u il-kumpens l-awturi u il-kreaturi ġifiri xinu, xini il-sistema illi eh, til eh, tapplika eh, f'dan l-univers li ma ferma aktar wiesa milli kien qabel. E, taqsima tlieta titkellem dwar territorjalità, liċenzji territorjali u il-geoblocking. Il-raba taqsima tindirizza l-implementazzjoni tal-dritt ta' proprjetà intellettwali f'ambjent digitali taqsima ħamsa eh, tikkonċerna l-eċċezzjonijiet u limiti il-taqsima sitta tikkonċerna il responsabilta ta' eh, fornituri ta' servizzi bl-internet, taqsima seba tindirizza il-bazi legali ta' leġislazzjoni Ewropea ta' dritti, dritt tal-awtur, taqsima 8 eh, eh, tindirizza il-kwistjonijiet l-oħra mux etnajt li huma inqas importanti imma huma inqas twal għalhekk aħna ġbarnihom taqsima waħda. Mela, Eh, il-rizultati eh, najdilkom tafu xinu massa, edin u dimkom, nishtiq nir-ingrazzja l-segretarjat u rritnajtu koll illi il-segretarjat eh, ħadem f'neutralità ta' opinjoni teknika. Aħna ridna illi ikonna perspettiva wiesa kemm jista' jkun. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi illi parteċipaw u jaħdmu fuq dan il-Kumitat eh, għal eh, drittijiet tal-awtur li jiltaqgħu għal menu darba fix-xar u anki lil membri tal-Parlament u l-membri tal-Kumitat ċuri għal eh, dawk l-esperti esterni illi jiġu eh, jgħinuna fid-deċiżjonijiet tagħna. Id-dokument eh, se jkun għad dispożizzjoni tagħkom u jiena eh, ukoll qiegħed hawnhekk biex inwieġeb u natikom aktar informazzjoni dettaljata jekk u jiena rrit inżom fil-qosor għaliex huwa suġġett pritost tekniku. Grazie. Vielen Dank. Gibt Wortbeitrag? Grazie ħafna issa. Sur Costa kjoġbu. Ihren Bericht, ich habe die Mitarbeit äh, in... Grazzi għal dan il-rapport. Jina tasseħat pjaċir bil-ħidma tagħna fiħdan il-grupp ta' ħidma kien xogħol kostruttiv għall-aħħar. U naħseb li r-rapport li għandna qudiemna huwa dokument b'saħħtu li bekk jista' jgħinna fid diskussjoni tagħna fil-ġejjieni. Dak li huwa importanti fir-rapport huwa illi qed jurina b'mod ċar kif is-suq mhux kapaċi waħdu illi joħloq drittijiet soċjali u ħlas ġust għal dawn il-persuni illi qegħdin joħolqu dan il-kontenut. Hemm il-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur, kwistjonijiet soċjali li rridu nżommu f'moħħna. Biex bekk naċċertaw illi dawk li joħolqu prodotti kulturali ikollhom sitwazzjoni indaqs ma' dawk illi joħolqu prodotti oħra fl-ekonomija tagħna. Ħafna drabi dawn qegħdin f'pożizzjoni aktar dajfa f'termini ta' seta' u bekk din is-seta' kif ukoll id-distribuzzjoni tagħha huwa punt tassew importanti fil-Ġermanja aħna rajna kif l-assoċjazzjonijiet indirizzaw din is-sitwazzjoni. Iżda mbagħad hemm il-punt dwar l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw dawk li jipproduċu dawn il-prodotti kulturali. L-Onorevoli Redina, grazzi ħafna qabel xejn is-sur Kavina u anki l-segretarjat tal-li huma prezentawna dan id-dokument ta' taqsira. Najmen illi hija taqsira tajba ta' diskussjonijiet kollha bejn il-partit interessati kif ukoll għandna xi punti importanti li qegħdin jitqajmu. Nenfasizza hawnhekk li fir-rapport qed jingħad illi qasam wieħed jitlob aktar investigazzjoni. Ir-rabta bejn liċenzji ħilsa kif ukoll is-soċjetajiet ta' ġbir illi jippermettu dawn it-tipi ta' liċenzji u anki mbagħad iskemi differenti ta' kumpens. Nittama bekk illi dawn huma punti li jitqisu wkoll biex bekk ukoll ikonna opportunità fl-aħħar sessjonijiet ukoll nindirizzaw din it-tema. Rimarka ta' natura aktar ġenerika. Donnu huwa diffiċli illi nistiednu esperti akademiċi indipendenti għal dawn il-laqat għal raġunijiet loġistiċi, ta' loġistika. Għaliex huma għandhom diffikulta illi forsi eh, jiġu minħabba xogħol tagħhom jew biex iħallsu li vjaġġi tagħhom bekk forsi għalġejjien nista' forsi niddependu aktar dwar tweġibiet bil-miktub jew forsi eh, tassew naraw kif naraw kif nistidnuhom dawn l-esperti għaliex il-kontribuzzjoni tagħhom hija importanti ħafna anke meta nitlu fl-oqsma differenti dwar id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali, suġġett li għadu ma ġiex kopert minn grupp ta' ħitma. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Kavada. Très content mwa, moi parce ekstremma je Jena se nitkellem fil-qosor ħafna li xtok li qed jgħidu il-kollegi huma affarijiet ovvi għalhekk jiena se nieħu nota Issa se nibda bik, Sinjura Reda, najdlek eh, grazzi eh, eh, tal-li ringrazzjajt l-ilna għal-da kolla li ħadmu u jiena ħat nota ta' dak li inti għada kif għattilna. U inti, Sur Kosta, jiena u koll ringrazzjak għaxxol li inti għamilt f'dak il tal għalix inti membru li l-ekem il-bidu li vera tifem f'dawn is-suġġetti Naħseb illi il-partikolarità tal-Europa meta qabla mal-kontinenti oħrajn fil-wasla tal-digitalizzazzjoni, l-kwistjoni tal-kontenut, jiġifieri dak kollu li sej l l-ambjent digitali huwa il-kontinent fejn wieħed qiegħed l-iktar eh, jara u jidħol fid-dettall ta' din illi eh, aħna rridu illi kunem armonija bejn dawn iż-żewġ sistemi u f'dan il-grupp ta' drittijiet tal-awtur dak li laqatni l-iktar huwa li qegħdin naraw li l-industrija bżonnijiet tal-industrija digitali u l-bżonnijiet tal-industrija tal-oħra mumiex il-edewa għaliex eh, eh, eh, jiġifieri aħna rridu. irridu naħsbu fjom it-tnejn. Vielen Dank. Wir kommen zu... Grazie, Hafna. Bek, naddu għal punt numru 10 fuq l-agenda tagħna rikonoxximent tal-kwalifiċi professjonali fin-navigazzjoni interna. Is-Sinjura Bergeron. Jiena irrid eh, nieħu l-opportunità ta' din l-opportunità biex nsemmi fil-qossor ħafna eh, l-għada illi eh, kienem dawn ixmajjar illi eh, intlewis bl-ilma fi Franza kienem il-problem tal-batumux fi fragili il tilfu xie 2000 20.000 passiġir kull-jum fi Franza u daqqa taħarta u koll għal traffiku fuq is-sen u għal darbohra rrit eh, nesprimi l-appoċ tijaj u lajnuna tijaj jekk nista nati lajnuna tista tkun utli sa fuq dan il-rapport Din hija opinjoni li rridu nagħtu lill kumitat tat Trasport fuq proposta ta' direttiva tal-Kunsillu tal-Kummissjoni fuq ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali fil-qasam tal-navigazzjoni fuq l-mijiet interni rrid ngħidilkom li wara l-konsultazzjoni ta' ħafna intervenenti eh, fil-qasam ta' xmajjar jidher li din proposta l-direttiva ma, eh, l-taqat ma ebda oppożizzjoni dina eh, tħassar żewġ direttivi eh, preċedenti u eh, dawn id-direttivi kienu kopru biss il-kwalifiki tal-sewi ma kienieċ tkopri s-settur tal-rin. Issa din l-inizjattiva Street li jkun hemm rikonoxximent tal-kwalifiki għal membri kollha tal-ekwipaġġ anke fuq ir-rin li tkopri s-settur tal-merkanzija, trasport tal-passiġġieri fuq l-ilmijiet interni, trasport li jsir eh, privatament u l-dajjes eh, privati mhumiex ikkonċernati dawn eh, skopri biss l-ilmijiet interni tal-Unjoni fuq dawn il-kanali tal-ilma interni eh, navigabli li mandomx traffiku transkonfinali. Naħseb li huwa importanti li nifavorixxu l-iżvilupp ta' trasportu ta' turizmu fuq xmajjar Fil-fat, il-trasport fuq li korrespondi eh, għal bżonnijiet ta' tlet pilastri tal-izvilup eh, sostenibli fuq livell ekonomiku l-prezzijiet fuq il-trasport fuq ixmajjar huma kompetitivi meta mqamplin mal-trasport fuq l-art fuq eh, livell ambientali ma tantx intuża enerġija u ma tantx joħloq emissjonijiet vapur ta' 4400 eh, tonnellata jiġifieri illi eh, xorta waħda ma jniġġis daqs l-ekwivalenti fuq it-tri un fuq il- Rrit najdilkom u koll illi ah, kollega, jekk joġbok titkellem naqra aktar bil-mod, forsi xaħat ikun jista' laħħaq miegħek. Il faut aller vite, j'ai cru comprendre. Ce mode de transport génère peu d'accidents. Ma tantx ikun hemm eh, incidenti. inċidenti. Għalhekk hemm possibilità ta' tkabbir importanti, b'mod partikolari fiż-żoni tal-portijiet dan huwa settur ta' attività illi eh, iħaddem ħafna nies ukoll fi Franza biss 3600 persuna li jaħdmu f'dan il-qassam, ġifiri hemm prospetti sbieħ skont l-Aġenzija Nazzjonali tal-Mezzi eh, ta' Trasport fuq il-xmajjar eh, dan l-ammont jista' jimmultiplika ruħu minn 5 sa 10 darbiet. Mbagħad fuq ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali u l-ostakoli bla bżonn illi jistaw jinħolqu minħabba eżigenzi ta' rikonoxximent minħabba l speċifiċtajiet lokali, il-possibilità li ndaħlu eżigenzi minimi għal dak li huma kompetenzi uh, u ħiliet għal sewwieqa għajidru li huma ġustifikati għalhekk iridu nżommu f'moħħna li n-netwerks ta' navigazzjoni interni għalla volja huma ta' natura transnazzjonali xorta waħda jridu eh, jżommu eh, l-karatteristiċi tagħhom u l-partikolaritajiet nazzjonali tagħhom ukoll. Għalhekk jiena naħseb illi ikun aħjar illi inħallu fidejn l-istati membri eh, biex joħol u ċertu derogi bħal per eżempju dak li għandu xaqsam l attività ta' eh, turizmu fuq xmajjar li ħafna drabi jisir minn kumpaniji żgħar ħafna mexxijin mill-familji Jiena fl-emendi proponejtu kolli niċċarraw ċertu definizzjonijiet bħal ħadd ispirazzjoni mid-direttiva li qed tkun innegozjata bħalissa fuq il-preskrizzjonijiet tekniċi għal dajes illi jintużaw navigazzjoni interna. Dan eh, li l-aħħar emenda tikkonċerna il-kwalifiki professjonali fil-istati membri kollha li eh, li għandha periodu ta' żmien sabiex ikun hemm konformità mal-standard sabiex ma nagħtux daqqa ta' ħarta li l-suq tal- eh, eh, bżon illi il-periodu ta' tranzizjoni għall-applikazzjoni ta' din id-direttiva tista' tkun utli sabiex l-Istati membri kollha tal-Unjoni jkunu jistgħu ftit ftit isiru konformi mal-obbligi definiti fid-direttiva u l-annessi tagħha. U għalhekk fl-emenda 10 aħna ridna illi il-periodu ta' tranzizjoni tkun ħames snin flok 3 snin li proponiet il-Kummissjoni mbagħad fl-emenda 11 aħna nissuġġerixxu li direttiva għandha tkopri biss l-istati membri illi għandhom dawn il ilmijiet interni navigabbli kif hemm fl-artiklu 3. Dawk eh, kollegi jina eh, nishtiq li niddiskuti ma'kom fuq dawn is-suġġetti fuq l-emendi li semmejt il-kongrazzi.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 Uh, the Commission wishes to take the floor. Okay, you, ha you have it. Thank you very much, Mr. Chairman. My name is Dimitrios. Jena Dimitrios Kilogidis, jena nieħu ħsieb il-kwistjonijiet ta' navigazzjoni interna u bekk nirringrazzja mill-qalb l-rapporter għall-introduzzjoni eccellenti tagħha għal suġġett kumpless f'ħames paragrafi irnexxielek tatina idea tajba ħafna ta' xinija kwestjoni li għedin indirizzaw u x'qed tipprova tagħmel id-direttiva. Grazzi ħafna din il-ħaġa. Jiena xtaqt nagħti taqsira f'żewġ sentenzi il-problemi ta' qudiemna fir-rigward ta' dan is-suġġett. L-ewwel, m'għandniex żgħażagħ li qegħdin jidħlu din il-professjoni. U allura għandna piramida ta' etajiet li hija aktar tqila naħat ta' fuq u allura m'għandniex persuni illi qegħdin jitlu għal din il-professjoni. mbagħad għandna żbilanċ strutturali bejn it-talba għall-ekwipaġġ u mbagħad l-offerta l-ekwipaġġ it-talba tkun fil-reġun tar-Rajn illi għanna 70% ta' traffiku li jsir hemmhekk iżda l-offerta mbagħad ġejja minn partijiet oħra fil-Ewropa u allura din il-proposta tixtieq toħloq spazju li jkun uniku fejn dawk li jitlu għal din il-professjoni jkunu jistaw jeserċitaw il-professjoni tagħhom kemm jekk huma ikunu qegħdin jieħdu il-pożizzjoni ta' boatman jew inkella jekk ikunu boatmasters u ballura bekk ikollhom professjoni li huma jkunu jistgħu jagħmlu kullimkien fl-Ewropa u dan huwa l-aqwa vantaġġ ta' din il-proposta. Bekk nirringrazzja l-rapporter għal dawk l-emendi li huma konsistenti ħafna ma' lan illi niffaċilitaw il-mobilta fix-xogħlijiet. Iżda hemm kwistjoni waħda li xtaqt hawnhekk inqajjem Meta fid-direttiva teknika illi tidek pala eżempju namlu distinzjoni bejn iż-żoni ta' navigazzjoni, emmek qegħdin indirizzaw kondizzjonijiet differenti tal-ilmiet, żoni wieħed, tnejn, tlieta u erba, u mbagħad iż-żona ta' rajn Dawn għandhom karatteristiċi fiżiċi differenti ħafna u bekk il-vapuri iridu jimbnew differenti għaliex is-sitwazzjonijiet huma differenti vapur f'żona erba irti kollu qazzar aktar b'saħħtu minn eh, vapur illi jopera eh, f'kanali illi huma kalmi u li hemm ħafna protezzjoni hemmhekk. Iżda mbagħad il-persuni irti kollhom l-istess ħiliet li lin minn fejn huma jaħdmu u għalhekk aħna rridu sistema uniformi li lin miż-żoni biex nagħti eżempju. Jekk napplikaw sistema għal kull zona, allura ikonna sewwieq professjonista illi għandu l-licenzja ta' sewqan fl-Olanda ma jkunx jista' jsuq fl-Awstrija jew l-Iżvizzera għaliex hemmhekk hemm il-muntanji, però dana mhux il-mod kif aħna noħolqu suq għal professjonisti illi jixtiequ jaħdmu kullum kien fl-Europa, bekk għal din raġuni partikolari għedin najdu illi għanna l-azzar u kem l-azzar ikun uħxon, iżda mbagħad fejn jitlu il-ħiliet tal-persuni, dik trid tkun xaħġa gwali kullum kien. Għal dawk li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom parti zaħra ta' network, per eżempju xaħat li twilet, trabba u ħadem fuq il-kanal Dumidi fejn memx possibilta, jew memx rida illi jitlu Ah, fin-navigazzjoni Ewropea aħna naraw li kunem eżenzjonijiet nazzjonali. Iżda għal komplament u importanti ħafna li huma jkun jistgħu jagħmlu il-professjoni tagħhom kullum kien fl-Ewropa. Bekk għal din ir-raġuni aħna għandna problema b'dawk l-emendi li qegħdin ifittxu mill-ġdid illi konna frammentazzjoni li tmur kontra l-mobilità tax-xogħol. Bekk dan huwa l-punt li ħassibna fir-rigward tal-rapport. Bekk Xtaqt inwassal dan il-messaġġ. Din hija proposta li trid taqat sitwazzjoni li hija frammentata. Issa, żewġ punti oħra fil-qosor. Żmien għat-trasposizzjoni hemm żminiet ta' tranzizzjoni u m'għandniex problema b'żmien itwal iżda nkunu qegħdin indew mbagħad il-benefiċċji għal dawk li jixtiequ jitlu fis-sistema l-ġdida bekk irridu nsibu bilanċ. Umbat, fl-aħħar dwar l-atti ta' implementazzjoni u ta' delegazzjoni, din hija kwestjoni iktar istituzzjonali u ma nitħol nidħol din il-kwissjoni partikolari. Bekk, pala taqsira najt illi nirringrazzja ħafna l-rapporter illi ċertament introduċiet il-sujġet kif suppost u qed tifhem sewwa s-sitwazzjoni. Bekk, eh, nittolbok tikkonsidra jekk hemmx bżonn inkomplu bil-fermentazzjoni u nintroduċu aktar fermentazzjoni mill-għanna palissa milli morru lejn sistema aktar uniformi. Grazzi ħafna tal-li eh, tajtuna l-opportunità nekkommentaw fuq dan il-rapport tant interessanti li ġi abbozzat. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Bergeron, għandek xi kummenti jew ftixtieq twieġeb għal mistoqsija? Iva, Jiena fil-fatt fimt eh, situazzjoni sitwazzjoni taż-żoni li kieku sewi ta' ferrovija ma jistax jidħol il-Belġu għaliex il-ħiliet mhux l-istess fuq eh, linji tal-ferrovija tal-Belġu jina hekk fimt ukoll. Iżda kont qed naħseb f'dawn il-bastimenti żgħar li jinkrew għal dawk li qegħdin fuq vakanza. Għal dawk kontet qed nirreferi jien, eċċezzjonijiet nazzjonali jifa xtaqt li dana u kol eh, jiġi apprezzat u kol. Pero qed inżomma dan il-pont għaliex eh, din hija xi ħaġa li hija għall-qalb il-Franċiżi il-żmien ta' mis snin. Bekk intemmu dan il-punt numru 10 u morru lura l-punt numru 7 il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad dritt tal-Unjoni, konsiderazzjoni tal-emendi u nisimaw l-rapporter il-Sinjura Hawtala. Grazzi, rapport Sur President, għanna 63 il emenda u nirringrazza li kulħadd. Naħseb illi bekk għanna possibilità issa illi inqajmu xi punti fid-diskussjoni u xtaqt ngħid illi kollox ma kollox għeddin naraw illi il-rapport hekk kien fu abbozzat u kol ġi apprezzat din is-sena u anki grazzi għal l-applikazzjoni ta' laki f'termini tal pajjiżi illi u kol edin japplikaw dawn laki. Il-maġġoranza fostna jixtiqu jisqu l-importanza illi konna aktar informazzjoni mill-Kummissjoni dwar l sejħab proġett pilota ħafna drabi tiġi qabel u tiħu post ukoll proċedura ta' ksur iżda lissa u nittama illi qegħdin sitwazzjoni fejn ma nistgħux nifmu eżattament f'liema stadju il-Kummissjoni twaqqaf il-proċeduri u f'liema stadju tiddeċidi li tkompli xuħut mill-elementi aktar jiffokaw fuq l-element ta' sussidjarità li wkoll diskutejna fil-kumitat bekk nitlobkom li ma tqajmux dawn il-punti hawnhekk u nafu wkoll li ICR e ukoll eh, ressa emendi dwar il-regolament dwar amministrazzjoni indipendenti miftuħa, xaġa li huma jixtiequ jirritiraw għaliex dan ma jorbotx mal-linja tagħhom li jappoġġaw ir-regolament. U dan ukoll bil-maġġoranza tal-Parlament. Is-Sur Zwiska qiegħed hawnhekk u l-emendi tiegħu dwar gold plating huma tassew interessanti u importanti. Jiena minix fost dawk li ngħid illi dana huwa peace mhux mixtieq, iżda nħoss li huwa importanti li noħolqu kultura fit trasposizzjoni tal-liġi Ewropea illi tassew l-Istati membri u gvernijiet irridu jagħmluha ċara eżattament dak li ġej mill Ewropea u dak li ġej miżjud. Allora grazzi għal dan il-punt. Bat kemm l-emenda numru 14, infakru l-Parlament li nużaw il-rapporti ta' implementazzjoni, dan huwa punt utli ħafna, qed nifhem li l-Kumitat ukoll deċeda li jieħu passi f'din id-direzzjoni bekk qegħdin nistennew ukoll opinjonijiet minn tmien kumitati b'kollox u naħseb tlieta minnhom diġà ukoll taw l-opinjonijiet tagħhom dawn huma l-kumitati li jafsu fuq leġiżlazzjoni kif ukoll il-kumitat tal-petizzjonijiet li wkoll għandu interess f'dan is-suġġett fis-sem ċittadini illi jara li kunem monitoraċ tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. U inqajjem emenda waħda illi rċevejna mill-opinjoni tal-Kumitat Ekon talba għal mod aktar strutturat kif nindirizzaw l-applikazzjoni ta' monitoraġġ u dana b'mod ġenerali. U naħseb li dana jikkorrispondi ma' idejat, sentimenti illi tqajmu ħafna drabi dan l-aħħar li irrid ikonna ħidma aktar strutturata u il dan il-komitat irid ikollu rwol ta' koordinazzjoni, però ċertament il-komitati leġislattivi u oħrajn ukoll jagħmlu il-ħidma tagħhom. L-aħħar punt dwar il-Kumitat Ikon, il-Kumitat jappoġġa proċess strutturat fejn dan il-Parlament biex ikun hemm l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Ewropa fl-Istati membri u anki illi nindirizzaw pajjiż pajjiż u nieħdu wkoll in konsiderazzjoni il-monitoraġġ tal-Parlament u dan ovvjament skont l-aspetti ta' kompetenza involuti. Dan huwa punt importanti u interessanti, però ma naħsibx li hija idea b'saħħitha illi jkun hemm xi sottokumita dwar l-applikazzjoni ta' liġi Ewropea. Idea u koll li smajna. U naf il-konferenza tal-presidenti u koll tixti li kolla rwol taħħa. Iżda nasib li ninsistu illi dan huwa l-komitat illi għandu jkollu rwol ta' koordinazzjoni iżda forsi kollox jista' jisir mod aktar strutturali flimkien ma' numru ta' komitati. Grazzi. Bek nittama illi dakin bizzejiet. U ċertament jiena sejra nara li konna kompromess fuq il-maġġoranza tal-emendi, pero mill ġdijt nitlobkom li il-punt u l-emendi dwar is-sussidjarjetà dawna mhux postom hawnhekk f'dan ir-rapport. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora Kaufman. Grazzi ħafna, Sur President. Mela, xie punti zaħri li xtaqt nsemmi għaliex fost l-emendi nsibu xie punti li għamlu ħafna sens, per eżempju, 14 u 15 li jitkelmu dwar tħejjak ksanta aqwa fl-istati membri bit-tabelli ta' korrispondenza jew punti li diskutejna anki fir-rapport tiegħi dwar il-gold plating. ċar l-importanti illi ikun hemm ukoll tikketjar ekspost taqwa ta' miżuri nazzjonali li mhux bil-fors għandhom x'jaqsmu ma' leġiżlazzjoni Ewropeja. Naħseb li l-emendi li jiffukaw fuq ir wol tal-Parlament li għandu jissaxħa huma importanti ħafna eh, anki kooperazzjoni mal parlamenti nazzjonali jew kif għadha kif qalet is-sinjura ħawtala Le kwistjoni ta' opinjonijiet u reazzjonijiet għal rapport annwali ta' progress għal pajjiżi assoċjati jew kandidati. Hemm punt illi nixtieq nappoġġa b'mod speċifiku u b'mod espliċitu l-emendi fuq is-sussidjarjetà illi issorprendewni. Is-sussidjarjetà bla dubju suġġett importanti u basta drabi tiġi diskussa b'mod intensiv. Iżda kontenut tar-rapport jitratta ħaġa kompletament differenti, jitratta l-implementazzjoni tal-liġi Ewropea u mhix kwistjoni ta' sussidjarjetà din. Għalhekk naħseb li dan huwa suġġett li hawnhekk mhuwiex loku. Għanna rapport tal-2015 dwar is-sussidjarjetà u hemmhekk għandha tiġi trattata din biċċa xogħol. Issa nistenna il-proposta ta' kompromess tal-rapporter frattant ringrazzja ta' kooperazzjoni eccellenti. Grazzi signora Vjefka. Sur Vjefka. Grazzi ħafna jina u koll xtaqt nirringrazzja l-rapporter Hawtala ta' dana il-rapport u ta' prezentazzjoni il tatna. jien naħseb illi jina xena nsibu kompromess anke fuq osma illi forsi il-rapporter ma semmietx. dwar l-applikazzjoni ta' dritt um, tal-liġi tal-kumpaniji u l-gold plating. Emmek nsibu interpretazzjonijiet partikolari ħafna. Min fimt jiena mill-għalet il-rapporter forsi wasanna però biex nsibu tarfa s-situazzjoni jidu naħdbu iżjed flimkien ma' Kummissjoni Ewropea. Aħna nistgħu naraw ukoll dam l-evalwazzjoni ta' kif qed jiġi implementat ta' liġi Ewropea fl-Istati Membri. Però dina fl-aħħar mill-aħħar huwa eh, x-xogħol ta' Kummissjoni iktar milli tal-Parlament. u f'dawk il-każijiet fejn hemm komplikazzjonijiet tal-liġi nazzjonali meta qabla ma' dak Ewropew. Allura ikun hemm bżonn ta' ċertu garanzija sabiex ma jkunx hemm konflett, pereżempju. forsi fl-Istati membri jista' jiġi pubblikat dak li jiġi pubblikat tal-Unjoni fuq livell Ewropew. X'naħseb spiss jiġri illi fl-Istati membri l-affarijiet jiġu preżentati b'mod differenti. Fl-istess waqt irridu nkunu nafu kif is-suġġett jiġi preżentat għaliex dan importanti anki mill-aspett mbagħad applikazzjoni, però b'mod ġenerali naħseb illi qed naħdmu tajjeb u mixin lej test tajjeb finali u kompromess. Grazzi ħafna. Mela la mawx iktar min jixtieq jitkellem fuq dan il-punt nistgħu uħ sinjuri. Għandna problema bil-ħin. Għalhekk, jekk jaġobkom, tistgħu taċċettaw illi nipposponu punti 12 u 10. u issa niddiskutu punt 28. Uh, 28 exchange of views on the Punt 28 li huwa skambju ta' opinjonijiet dwar linji gwida tal-dikjarazzjoni ta' interessi ta' kommissori. Grazzi ħafna, Sur President. għalix eh, naħseb illi issa nistaw eh, namlu tajja pal-ħin li tlifna. Issa fid-dawl ta' xogħol li sar qabel kemm mill-segretarjat kif ukoll mill-kumitat Afko u r-riżoluzzjonijiet li ġew adottati fil-plenarja. Issa Naħseb illi fiħdan il-Parlament għanna pozizjoni illi tista tkun konsensuali. Mux se noqot eh, nirrepeti d-diffikultajiet illi tqajna maħħom fil-bidu biex eh, kunu nafu x'kien ir-rwol ta' dan il-komitat fl-eżami għal xek qed insejħulu l-eżami tal-dikjarazzjonijiet tal-interessi li jridu jagħmlu l-kummissarji aħna kellna diskussjoni ħassejna illi kien hemm bżonn illi nitolbu l-opinjoni tal-Kumitat Tafko, il-Kumitat Tafko għamel xogħlu u aħna qbilna. Issa aħna se qed nippruvaw illi na ikonna pozizjoni uniformi fiħdan il-komitat bejn dawk li dikjarazzjoni ta' interessi familjari fis-sens aktar wiesa eh, sabiex eh, ġal-komissarju li eh, jieħu fideh dan il-dossja partikolari un bat hemm dawn id-dikjarazzjonijiet biss personali illi u naħseb illi dini qalba ta' kollox illi il-pozizjoni motija jew l-inkariku moti l komissarju mhux forsi l-aħjar eh, fid-dawl li l-komissarju jista' jkun ukoll komissarju eċċellenti. Ja dinja kwistjoni illi wieħed jantiċipa eh, konflitti ta' interessi eventwali minn qabel. Aħna la għanna niddeċidiju najdu xaħġa fuq il-kompetenzi jew il-xol li għamlu il-kommissarji għalix eh, kritikawni fil-bidu u jħasra li xina ma spiegax ruħisew aħna maħnix orti, maħnix edin hawnhekk biex niġudikaw il-persuni, imma sempliċement biex naraw jekk hemmx iva jew le eh, riskju ta' konflitt ta' interessi. Dak huwa x-xogħol li aħna se nagħmlu flimkien, jiena konvent li nistgħu nagħmluh sew b'mod intelligenti u eh, jiena lest illi nisma' u jgħat għad dispożizzjoni ta' dawk eh, il-kollegi kollha li jixtiequ u minn issa jgħidu xi ħaġa fuq dan is sujġetti ma rrid moħ moħħ kulħadd illi fil-fema tiegħi kien propju mhux l-intenzjoni tiegħi illi naħdem f'loġika ta' xi prosekutur jew orti fir rigward ta' xi ħadd partikolari la fil-kumitat u la' barra fuq dan irrid nisħaq. Grazzi. Uh, thank you. Grazzi. So, Grazie Grazzi, President. Iva, jena rrit napoġa dak li għadu kif għal sur Duran u nfakkar li aħna eh, għajna ma zewċ ostakoli l-axar eh, leġislatura, fil-bidu tal-leġislatura li għaddiet, qed jitolbuna li innatu l-benedizzjoni ta' proposta tal eh, li stati membri jagħmlu l-Kommissjoni. Imma jiena irrit ngħid żewġ affarijiet l-ewwel net il-mezzi ta' eżami ta' sinċerità ta' dikjarazzjoni li jiġu prezentati ma jeżistux għalhekk aħna rridu eh, nemnu dak li jkun hemm miktub u eh, danna darbtejn fl l-aħħar 10 snin poġġewna eh, f'pożizzjoni diffiċli ħafna fir-rigward ta' żewġ kummissarji u jiena nappoġġa dak li għal Surduran illi aħna maħniex orti aħna maħniex setat biex eh, u laqasanna mezzi biex nġudikaw is-sinċerità ta' dikjarazzjonijiet li jisiru, għalhekk aħna rridu sempliċement nevitaw il-konflitti ta' interessi illi eh, sajna forsi konna kompliċi u illi uh, kienu kritikati ħafna fl-2014 meta ġi maħtur eh, kummissarju partikolari kullħat jaff minnu kien hemm kritika qawwija u għallek kiena nappoġġa verament dak li għadu kif għal surdur uh, Mrs. Regna. Signora Regna. Grazzi. Fil-qosor. Jien naħseb li s-surġira s-sur kavada għamlu dak għalu dak kollu li kellu jintqal. Jiena flejtom sew dawn il-linji gwida u naħseb li l-qafas huwa wieħed tajjeb. Għal-ħidma tagħna. aħna ovvjament maħniex xi kumitat investigatorju xejn minn dan maħniex xi qorti bla dubju. Imma il perspettiva tagħna mhijiex sempliciment waħda jew ir-wol tagħna mhuwiex sempliċement li naraw jekk hemm xi żball ortografiku jridu nħarsu lil minn dan l-ispjegazzjoni tagħkom hija waħda tajba ħafna u jiena nappoġġakom, surdura. Thank you very much. Grazzi. Ma ħadd iktar li jitkellem? Tajjeb. Mela issa nistgħu nagħlqu dan għall punt 28 u ngħaddu għall punti 13 u 15 studju tal-atti delegati u mizuri ta' implementazzjoni. Vielen Dank, Herr Präsident. Das können wir ganz kurz machen. Äh, wir haben... Das Signora Kaufmann, grazie President, fil-qosor. Il-kollegi mandom xoġġazzjonijiet kollox ħarir. Yes, I think. Eva, Naħseb illi s-Sinjura Kaufman għandha tkun ta' eżempju għal kulħadd. U għal ċerta ma' tal-kellim għal jmess. Tajab, grazzi. Issa, il-punti li jmess huma in kamera, ġifiri daw kolla illi mandomx id-dritt illi jibqaw flaqa in kamera biex ikkeġobu meħallu s-sala.